Bus probabli nir-reżenja minħabba dan, jgħid il-President. Għandkom l-agenda qoddimkom, kun għad kontent? L-agenda? Tajjeb wis? L-ewwel net, nagħti merħba l grupp tal vizitaturi mill-ewwel seksini sa Sonja Tisfel illi stidnithom is-Sinjura Meisner u għaluli illi f'dan il-grupp hemm tlet tfajliet illi jistgħu forsi ikunu fostna fil-Parlament Ewropew bħala politiċi fil-ġejjin nixtieqilhom ir-risq u jiena tassew kuntent illi jintom tinsabu fostna dalodu fil-Kumitat Tran, Kumitat għat-Trasport u t-Turizmu. Issa r-riżultati tal-laqgħa tal-koordinaturi tal-bieraħ mhux suppost indumu ħafna kellna preżentazzjoni minn DG Move il-taqsima tal-sigurtà tal-avjazzjoni dwar proibizzjoni fil-komunità nafu li din tissejjaħ il-blacklist l-esta sewda Il-koordinaturi ħaddu nota tal-tarif illi tatna l-Kummissjoni dwar dan il-punt. Ħadna nota wkoll ta' newsletters tal-komitoloġija 10, 11 u 12 illi ħarġu f'Marzu. Kenna rapport Mr. Grosh dwar il-delegazzjoni li marret Madeira. Irnexxiet u nirringrazzja lil dawk kollha illi kienu involuti b'mod partikolari l sur Grosh għaliex mexxa din id-delegazzjoni għannom tiegħi. Issa l-punt li jmiss. Nistaw nibdew nivvotaw għandi il-magna tal-vot fuq din in-naħa jgħid il-President. Din il-kamra daqsxejn stramba illi ninsabu fija. Ejjew nivvotaw. U ejjew natu lill-kollega mill-Ġermanja il-ħin sabiex jitfa' fit tal-ħalib fit Il-rizultat Il-riżultat ser jider fuq il-magni ta'kom biss manna lebda screen kbir fuqna. Tajjeb u jeskul ħat vota f'dan il-vot bħala test. Tajjeb u So, let's start the vote. The approval of agreement with the Council and the Commission for proposal of... Jew nibdaw nivvutaw approvazzjoni tal-qbil dwar l-implementazzjoni ta' infrastruttura tal-fuels alternativi. Għanna votazzjoni waħda, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Supposta tilkom li dan huwa rapport ta' surfidanza 28 favur, 2 kontra Żewġ astensjonijiet, ir-rapport jgħaddi nifirħu l-sur fidanza, hawnhekk jinsab, hawnhekk jgħattarlu. Vot ta' sew popolari, kallu. Il-vot li jmiss proposta għal direttiva l-approvazzjoni tal-qbil mal-Konsil Kommissjoni dwar it-twaqif tal afas għal ġestjoni tal-kosta integrata rapporter sul majster votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa 26 favur, 4 kontra, 0 astensjonijiet, ir-rapport jgħaddi nifirħu lis-Sinjura Majster. Xtaqt tgħid xi ħaġa wara dan il-vot? Issa? Iva. Mikrofonu għal-kelima. Ja, jetzt habe ich dieses grüne Licht da verwechselt. Ich wollte mich noch einmal... Iva, Grazzi ta' sew, tal-approvazzjoni ta' komtini Nirringrazzja li l-kull min kien involut għaliex din kienet proċedura ta' sew diffiċli u ma konx nimmaġina illi kollox ster jimxi se karir. L-affarijiet imxew se karir, grazzi għal kooperazzjoni kien ma' Shadows, Werner, Spiros u Keith. u ma ta' daqqatit u grazzi għalihom irrealizzajt illi kellna bżonn ċertu emendi. Issa għandna it-kabbir ikħal u blaħjar tip ta' pjanar u kontroll pubbliku aħna nistaw inżommu l-ibħra tagħna fi-stat tajjeb. Nirringrazzja lil kull min kien involut. Grazzi. Issa għanna il-vot dwar il-ftejim mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni ta' tnedija tal-likol. Rapporter l-Onorevoli Debaker, votazzjoni miftuħa dwar likol. Kolħat vota? Votazzjoni maluqa, mirakli jistaw jisaxħu jgħid il-President. 23 favur, 7 kontra, 0 astensjonijiet. Rapporti għaddu nifirħu l-sur debaker. Issa qabel ma nkomplu nistaw nieħdu ir-ritratt għar-rapport li imis forsi l-membri jisibu postom f'nofs din il-kamra ħalli nieħdu dan ir-ritratt u mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Ħudu ftit paċenzja bina jgħid il-President. Sakemm nieħdu dan ir-ritratt. And the chairman expects this tie. Il-President ħajilbes l-ingravata tiegħu, jgħid l-istess President.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 photograph was will be included in the five-year report of the Kollegi, il-ritrat ser jiddaħħal fil-rapport ta' ħames snin tal-Kumitat jekk tridu kopji. Nistaw għomkom. Dan ser ikun part integrali mir-rapport tagħna. Ir-ritratti ser ikunu lesti il-ġimgħa d-dieħla ser nistampawhom Dalwa, u l-ġimgħa dieħla tkunu tistgħu tiġbru ir-rapport dwar il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu f'dawn l-aħħar ħames għal dawn l-aħħar ħames snin. Rajtu huwa tajjeb ħafna dak li għamilna differenti din id-darba huwa li fejn kena rapporter aħna għabbinajna ir-ritratt ta' rapporter biswit li sem ta' rapport. Ser ikun lest il-ġimgħa d-dieħla tajjeb wisq. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda il-restrizzjonijiet tal-istorbju fl-aeroporti tal-Unjoni Ewropea. Il-rapport ta' Sur Lightfried. Jork ma jistax jissieħeb mana dal-ħodu għalek għaddieli nota li naser naqra, nota li ħejja huwa u tgħid hekk. Uh, Il-rapporter jilqa l-pozizjoni tal-Kunsil tal-ewwel qari illi tirrifletti l ftejim li aħna sibna fi trilogi u ġiet approvata mod informali mkomitat għat trasport fil-11 ta' frar 2014. Il-rapporter huwa sodisfat bl-eżitu ta' negozjati. Il-Parlament innexxielu gwardja ħafna dispożizzjonijiet importanti pal kwistjonijiet tas-saħħa, il-tnaqis tal-effetti ta' ħsara fuq il-ta' dannu fuq is-saħħa taċ-ċittadini dan ser ikun qan fir-regolament u il-Kummissjoni qablet illi tirrevedi direttiva dwar l-istorbju illi tindirizza l-effetti negattivi fuq is-saħħa u r-referenza direttiva 49 tal-2002 hija wkoll istankluża fit-test stqarrija uffiċjali mill-Kummissjoni tinsab eh, fil-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet bħala għannes. Dwar l-informazzjoni li ċittadin l-awtoritajiet kompetenti irdu jiżguraw l-informazzjoni marbuta ma' restrizzjonijiet operattivi tkun disponibbli bl-aħlas u tkun aċċessibbli fil-pront għal dawk illi jiexu viċin l-aeroporti. Il-dritt għal-skrutinju qabel ma jiddaħħal tiddaħħal restrizzjoni operattiva l-awtoritajiet kompetenti rridu jinformaw l istati membri l-oħra l kummissjoni u l-partijiet interessati. Il-Kummissjoni fi żmien tliet xhur tista' tirrevedi il-proċess jekk hija ssib illi l-proċess ma jisodisfax ir-regoli. Tista' tinnotifika l-awtorità kompetenti li għandha tarbel teżamina il-notifika tal-Kummissjoni u tarra fil-Kummissjoni dwar l-intenzjonijiet tagħha qabel ma ddaħħal ir-restrizzjonijiet operattivi, l-awtoritajiet lokali mhumiex marbuta mill-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi marbuta mal-istorbju Pal, per eżempju proibizzjonijiet bil-lejl. Dan il-kompromess jirrifletti l-an tal-Parlament fir-rigward ta' sussidjarjetà b'saħħitha. Ġala darba kena eżitu ta' suċċess nirrakkomandaw lil kumitat illi naprovaw it-test hekk kif jinsab. Rapporter jgħid illi m'għandniex ngħaddu m'għandniex nivvutaw favur ċertu emendi potenzjali li jista' jkun hemm. Dawn kienu l-kummenti ta' Sul Lightfried. Għamlu li sinjal jekk tixtiequ titkellmu għandi Sinjura Jackie Foster. Iva, grazzi. Grazzi, President. Grazzi li l-Jorg li ma jisafx fosna l-lum. U għamel bieċa xol tajba immens u diskussjonijiet li kienem mal-Kunsil u naħat kollha involuti kienu diskussjonijiet tassew kostruttivi. Nemmen li wasanna għall-aqwa għall-aħjar konklużjonijiet kien importanti illi narfu illi aħna nżommu mal-ftejjemiet internazzjonali approċ bilanċat u ek namlu palissa fl-Europa u aħna serin komplu namlu dan fil-ġejjeni. Punt importanti għalina li sijar u aħna mill-punti vista tal-Renju Unit kienet il-kustjoni tal-sussidjarjetà u s-saħħa, l-aeroporti tagħna, l-politiċi tagħna, l-persuni illi huma involuti u kienu involuti fil-diskussjonijiet aħna nemnu illi l-affarijiet imxew tajjeb ħafna għandna ftehim tajjeb irridu illi jkollna industrija tal-avjazzjoni li trendi kontribut kbira l-ekonomija tagħna il-katina kollha tal-provista u aħna nemnu illi hekk nistgħu navanzaw naqbel illi m'għandniex bżonn emendi oħra f'dan l-istadju l-istati membri jistaw iva jaħdmu b'dak illi għandhom u jekk ikun hemm xi problemi aktar tard dejjem jistgħu jirrikorru għalina. Jiena nemmen li għandna ftejjim tajjeb u għal darbohra nirringrazzja lir rapporter Eva Lechtenberg? Iva, grazzi, grazzi President. Malaj, malaj, jek te permettili. Is-Sur Lightfried innegozja mod ta' sew tajjeb għandna riżultat aċċettabbli u jirrispetta l-approċċi differenti f'dawk li huma livelli ta' storbju fl-ajruporti differenti u jirrispettaw ukoll is-sussidjarjetà. Dan huwa eżit huwa riżultat tal-kwistjonijiet li aħna konnet niddiskutu rridu nqisu l-kundizzjonijiet lokali naturalment għaliex għandna il-kwistjoni ta' direzzjonijiet tar-rieħ il-post il tal-żoni ta' settlements, insedjamenti. U għalhekk rridu ninvolvu l-prinċipju ta' sussidjarjetà mbagħad għandna din id-deċiżjoni bazata fuq leġislazzjoni tal-Kummissjoni, iżda jien għandi problema waħda. Dan l-approċ ibbilanċat, l-ekkim sejjaħ approċ ibbilanċat li jiġi użat fil-ftejjemiet internazzjonali, ma jek ikonna ftejjem internazzjonali wieħed jista' jikkritikah. Dak li rigwardani approċ ibbilanċat huwa prinċipju pjuttost problematiku l-iktar jekk dan jinfirex f'setturi oħra. Protezzjoni tas-saħħa se tkun possibbli biss fejn ma tiswix ħafna flus. Din hija problema kbira, hija serja, hija problema li ser nkun qed niffaċċjaw jekk dan il-prinċipju jiġi integrat u mbagħad jinfirex f'setturi oħra wkoll. Kif qedtilkom il-protezzjoni tas-saħħa tista' tkun xi ħaġa illi jekk tkun tiswa iżejjed ma jkonniex protezzjoni għaliha. Din hija l-problema b'dan l-approċċ bilanċati, xtaqt nixbet l-attenzjoni tagħkom għal din il-problema għaliex fil-ġejjieni u qed nipprova mbassar hawnhekk. Seri niltaqgħu ma' bosta problemi fi rigward ta' dossiers ta' protezzjoni tas saħħa meta aħna nitkellmu ma' problemi pereżempju marbuta ma' traffiku. Minħabba dan is-saħħa ħa dbati. Il-Kummissjoni. Iva fil-qosor, President. Naf li huwa diffiċli mmeċċu laqaf din il-kamra. Signor De Meister? Nibda jena mela. Meta niddiskutu dawn il-kwistjonijiet u niddiskutu l-livelli ta' storbju fl-ajruporti huwa importanti immens illi naħsbu dwar is-saħħa. Jien nixtieq kontra dak li qalet il-kelema ta' qabli. Għaliex minħabba l-eżitu ta' negozjati naraw illi dan il-prinċipju ġi rispettat. Meta jkonna approċ bilanċat dejjem nistgħu nissugraw illi nitraskuraw xi ħaġa ma jekk naraw l-eżitu ta' negozjati ma naħsibx illi nistgħu ninterpretawhom b'dan il-mod. Kollox xi meqjus il-protezzjoni tas-saħħa, dak kollu illi għandu x'aqsam mal-mediċina u koll Isu inatat l-impressjoni hawnhekk fil-Kamra li għandna biċċa leġizlazzjoni illi hija ta' dannu għas-saħħa tal-bnedmin. Le, dan mhux minnu. Mhux dan jurina l-eżitu. Il-kellem li jmiss. Is-sur Galer ix-xedow ma jistax ikun preżenti llum, iżda huwa għarrafni li huwa kuntent bir riżultati tan-negozjati l-iktar għal punti li kienu importanti għalina. rajna illi l-Komissjoni kienet ta' sewlesta illi sib kompromess u jaħasra illi f'dan il-pakket kollu tal-ajru l-istorbju biss tħalla barra. Nittama li fid-dossier li jmiss dawn jiġu diskussi fil-kunsill u koll dwar l-approċċi bilanċat. Nixtieq nisħaq dak li Għalet il-kellima ta' qabli. Eżempju, mir-reġjun tiegħi aħna investejna daqs 240 miljun madwar l-ajruport sabiex niproteġu is-saħħa ta' dawk li jgħixu biswit l-ajruport. Dan huwa eżempju importanti dwar kif l-ekonomija, l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem nistgħu naqduhom flimkien. U f'dan il-pakket din hija xi ħaġa illi tinsab hemmhekk u mhix injorata. Jekk naraw ir-reġuni fl-Unjoni Ewropea, jiena nimmaġina illi huma jistgħu interpretaw din il-proposta illi huwa possibbli li jkollna protezzjoni fil-ġejjeni u ser ikun hemm protezzjoni fil-ġejjeni. Dan il-punt irridu nisħuh ma rridux nagħtu l-impressjoni illi aħna ma tantx importana mis-saħħa u l-ekonomija tieħu preċedenza fuq is-saħħa ma ġara xek hawnhekk u lanqas fil-ġejjin mhux ħajjiġri hekk. Għaliex nafu illi fir-rigward tal-istorbju fir-reġuni madwar l-ajruporti din hija kwistjoni ta' sew sensittiva fl-imoddi għamilna ħafna progress, iddiskutejna dan il-punt flimkien mal-persuni illi jgħixu eh, fil-inħawi tal-ajruport. Jiena xtaqt nisħaq dwar dan il-punt u natikom eżempju tajjeb mir reġjun tiegħi sabiex nurikom illi qed isiru ħafna sforzi f'dan il-qasam. Komissjoni jek joġbok. Iva, grazzi ta' s-sur president, ta' bilħaq, kif inti għed, s-sur Lightshrift, ovvjament għamel kompromess, il-ħana kompromess mija fuq numru ta' punti li jinti semmejt, aħna kena nċedu fuq ċertu kwistjonijiet dwar id-dritt ta' skrutinju, lati delegati, aħna mar nix niksbu kem konna da kollu li konna tamajna, pero xorta wahda minn kejja dan aħna ħassejna li regolu l-ġodda f'dan il-regolament ser jarmonizzaw il-passi differenti tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet permezz ta' uż tal-aħjar prassi li ġew żviluppati taħt id-direttiva tal-lum li aħna diġa għandna. L-aħjar prassi brabta mal-ġabir ta' evidenza għal teħid tajbin ta' deċiżjoni ta' bażi ta' data xjentifika u tista' tiġi paragonata anke l-metodoloġija użata u l-aħjar prassi fuq il-konsultazzjoni tal-partit kollha interessati U għalhekk għandna nħossu li ta' bilħaq dan il-proċess dan ir-regolament ser ikun titjib meta paragraf ma' direttiva tal-lum ser jgħin l-nisa biex jihdu d-deċizjoniet fuq livell lokali fuq restrizzjonijiet possibbli marbuta ma' l-istorbju, però restrizzjonijiet li huma ibbażati u li jittieħdu bħala soluzzjoni effettiva biex naqsu u inaqsu l-istorbju u anki l-ħwanijiet li huma deċiżi fuq livell lokali ġifri proċess armonizzat fl-interess tal-partijiet interessati, pero id-deċiżjonijiet jibqaw fuq livell lokali, ġifri fuq kollox aħna nħossu li dan huwa ta' titjib. U nitolbu lill u lill-Parlament sabiex jappoġġaw din il-proposta, grazzi. Grazzi tassew mela tata ta' skadenza l-amendija it-3 ta' april 5 ta' nofsinhar votazzjoni ser issir fiħdan il-komitat fl-10 ta' april. Nirringrazzjawkom nista' ngħaddu għal punt li miss il-preżentazzjoni ta' studju mid-Dipartiment tematiku dwar l-impatt tal-biokarburanti fuq id-diversi mezzi ta' trasport. Hawnhekk għandna il-kollega tagħmel ser tippreżenta il-verżjoni tal-istudju li sar, is-Sinjura Morelli mela fidejk. Grazzi l-odwa tajba li l-kulħat u grazzi tal ibtajtuni l-opportunita sabiex niprezenta ir-riżultati preliminari ta' dan la bosta studju li aħna għadna kif tajna lil komitat fuq l-impatt tal-biokarburanti fuq id-diversi mezzi ta' trasport li aħna minna matul is-sena 2013. Dan l-istudju għa wieħed komprensiv rigward il-situazzjoni tal-biokarburanti, l-ewwel ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni u anki qed ħares lejn l-aspetti marbuta mal-biokarburanti mill-sigurtà tal-provista, l-impjieg, ehm, l-emissjonijiet, kif ukoll l-użu tal-art u kif il-biokarburanti differenti qed xin il-prestazzjoni tagħhom anki meta norbtu mal magni u anki kif il-prestazzjoni tagħhom mod ġenerali kemm mill-aspett klimatiku kif ukoll ekonomiku jista' jiġi mtejjeb fil-ġejjeni. Din il-preżentazzjoni se tkun waħda qassira u lek se nixħet l-attenzjoni biss fuq numru ta' aspetti li huma koperti minn dan l-istudju jiena nħoss li l-aktar punti importanti però l-iktar sempliċi, però messaġġi ċari li aħna nixtiequ natukom dalodu. Nibdew. L-ewwel punt, il-sigurtà tal-provvista li hija waħda mill-pilastri ewlenin tal-politika Ewropea għal biokarburanti bla dubju il-biokarburanti kontribwixxu għal diversifikazzjoni għas-sorsi ta' trasport joffru possibilità biex jieħdu post il-gas u diesel il-petrolu diesel, skużawni, 5.1 fil-mija ta' dawn il-biokarburanti ġew eh, sostwiti mill eh, dawn il-biokarburanti fl-2011 għanna l-biodiesel u koll u domanda tal-biodiesel fl-Europa jaktar olja minn kapacità ta' produzzjoni u għallek aħna qed nimportaw uħut minn dan il-biodiesel u qegħdin nesportaw l ethanol U qed nimportaw ukoll feedstock biex namlu il-biodiesel fl-Ewropa. Xorta waħda fl-2010 skont tbassir il-biokarburanti ser jippermettu biex infadlu madwar 10 biljun litru ta' gazolina u 20 biljun diesel. Skont l-impatt fuq l-impjieg. L-impatt fuq l-impjieg mela dan huwa pilastru ieħor importanti ta' din il-politika u bla dubju l-biokarburanti jista' jkollhom impatt pożittiv lokali fuq l-impjieg speċjalment fuq livell lokali u fil-żoni rurali l-impatt fuq il- fuq il-taxxa l-prezzijiet u anki l-Ewropa tibsisti biex ikun hemm aktar produzzjoni tal-biokarburanti. Irridu nqisu wkoll l-effett pożittiv li minħabba iż-żida fit-tassazzjoni għas sussidji jew inkella pereżempju il-prezzi tolja tal tal tal-fuel minħabba dawn il-biokarburanti. L-istudju qed iżomm ukoll qed is dan eh, l-effett u qed naraw li l-impatt wara kollox huwa neutrali, però dawn huwa normali meta jkun hemm impatt fuq il-medda twila ta' żin, meta jkun hemm konsegwenzi fi żieda ta' tassazzjoni, naraw dawn it-tip ta' konsegwenzi, ġifieri din mhix sorpriża għalina. Għalhekk l-impatt pożittiv jista' jitnaqqas minħabba din iż-żieda. Kem jiswew il-biokarburanti u kem jiswew il-sussidji? għalek il-biokarburanti għedin jiġu appoġġati u sussidjati fl-Unjoni Ewropea u l-ispejjeż ta' sussidji qed jiġu stmati għal sena tal-2011 li jammontaw minn 7 sa 8.4 biljun li jammontaw għal madwar 14-17 euro kull persuna skont l-istudji li saru fejn qegħdin dawn l-ispejjeż żejda, minn fejn ġejjin? Dan ġejjin minħabba produzzjoni li qed tiswa aktar flus. Il-biokarburanti huma aktar eh, jiswew flus mill bħala produzzjoni mill karburanti maruni mill-fossili jammontaw kol 67% tal tal-prezz li huwa aktar oli. Il-prezz il li huwa aktar oli huwa minħabba li kunem spejjeż ta' taħlit imma l-raġuni l-enija hija minħabba l-produzzjoni tiswa aktar flus. Ovvjament, wieħed qed jipprova inaqqas dawn l-ispess marbuta mal-produzzjoni sabiex innaqsu anke l-prezzi tal-biokarburanti u nagħmluhom għali bħal prezzijiet tal-fjuż u l fossili Issa ngħaddi l impatt fuq l-agrikoltura. Bla dubju, l-ewwel qabel kollox aħna nitkellmu dwar il-biodiesel u il-biodiesel jiżdied fit talba tal-vegetable eh, oil u talba li sar dan il-qasam. Aktar minn nofs iż-żieda li saret ġiet minħabba importazzjoni tal-vegetable oil u anki mill-palm oil. Dan qed ikollu effett qawwi, effett importanti fuq l-emissjoni tal-vegetable diossidi tal-karbonju għaliex il-palm oil, u nitkellem fuq dan punt aktar qoddim, imma dan il-palm oil ħafna drabi jitkabbar fuq art partikolari fl-Indonezja u l-Malazja u dan it-għajjem kollu ħafna effett eh, meta niġu għall emissjonijiet l-biodiesel qed jiġi affettwat minħabba dawn l-emissjonijiet minħabba l-emissjonijiet li ħerġin mill-palm oil edin nużaw u kol parti zaħira mill-palm oil sabiex nħolqu il-biodiesel u maġġoranza edha tiġi użata sabiex tissostitwiċi diesel, biodiesel iħor li edin jiġi użati mill- il-kazzerja tal-kolza. Issa rigward l-etanol, huwa diffiċli aktar meta naraw biex naraw l-effetti tal- -etanol żieda tal-etanol fl-Ewropa meta niġu għas-suq globali għaliex il-suq ta' ċereali huwa ħafna aktar wies aktar kbir mis-suq tal-etanol fl-Unjoni Ewropea u anka huwa akbar mis-suq tal-vegetable oil. Mhix nistmaw l-effetti tal-etanol tal-Unjoni Ewropea u ċereali qed jiġu użati ċertu modelli partikolari il-modelli xi drabi jivarjaw fit-tweġibiet tagħhom, fir-riżultati tagħhom u dan għaliex il-suq tal-etanol huwa pjuttost żgħir. U għalhekk is-suq huwa żgħar għaliex fl-Ewropa aħna qegħdin nużaw inqas etanol mill-biodiesel u għalhekk l-impatt huwa iktar ċkejken. Madana kollu din hija xi ħaġa li qed turi b'mod kif il-prezzi kienu qed jiġu effettwati fil-passat din l-iskeda, din l-screen tistaw taraw il-prezzit aġġustati tal-vegetable oil. Ġifri hawnhekk kemmu dwar is-sojabin, il rib il-żerja tal-kolza u anki żerja eh, oħra sal-2011 meta meta taraw il-linja sewda ma qed naraw iż-żejt mhux maħdum. Ġifiri hawnhekk iż-żejt mhux raffinat u għalhekk sal-2005 edin naraw u kol il-sinjal għandikat bil-linja blu, emmek il-prezzijiet ta' ċerjali kienu ma kinux korrelati mal-prezzijiet tal-żejt mhux raffinat. U dawn il-prezzijiet kienu qegħdin jaqgħu mill-snin 80 sal-2005 u għalhekk fejn qed jidru l-biokarburanti qegħdin naraw li issa kellna bidla lix il-prezzi donhom qegħdin jiżdiedu anke meta niġu meta naraw il-feedstocks u anke meta naraw ukoll il-prezzijiet marbuta mal-iżejt li mhux raffinat. Għalhekk għandna korrelazzjoni meta dawn meta l-biokarburanti daħlu fis suq Jaffetwa viżiv ukoll meta niġu għal feedstocks tal-żewġ tal tipi ta' etanol. Ġifri hawnhekk nistgħu naraw mill-2005 din il-korrelazzjoni, il-prezzijiet donhom qegħdin jiżdiedu hawnhekk. Għalkemm ix-xejra qiegħda tonqos li eh, kif qed naraw sal-2005. Issa rigward it-tfaddil tal- gassi ta' effett serra dawn kollu ġi diskus matul dawn l-aħħar tliet snin minħabba l-effetti li qegħdin naraw dan it-tibdil fuq il-pajjeżaġġ fl-art. U aħna nistgħu ngħidu li il-biokarburanti fil-Unjoni Ewropea, anke meta naraw ukoll l-użu tagħhom it-trasportazzjoni, il-produzzjoni, eccetera, hemmhekk din nistmaw li fl-2011 24,000 tunnellata ta' diossidi tal-karbonju ġew salvati aktar mill-biokarburanti milli bil-biodiesel għaliex il-biodiesel qed jiġi użat aktar minn l-etanol fl-Ewropa u din hi raġuni prinċipali. Però jekk aħna ninkludu f'din il-kalkulazzjoni l-emissjonijiet minħabba l-użu indirett tal-art kif rajna fajluk minħabba l-biodiesel ma kienx hemm tfaddil U hemmhekk hemm potenzjal biex nżidu tfaddilu ser nispjega wkoll permezz ta' żewġ slides dak kollu li nistgħu nagħmlu sabiex inżidu il-prestazzjoni sabiex innaqsu l-emissjonijiet. Però issa nistgħu nixtieq nurikom iċ-ċif li jiena kont tinkellimkom dwarhom mela. Il-bars eh, ċelesti qegħdin juru il-ċiklu tal-ħajja ta' dawn il- biokarburanti u għanna u koll tipi differenti ta' feedstocks ta' fuq in-naħa tal l-emin tistaw taraw ukoll li għanna il-tfaddi li sar issa għanna paragun hawnhekk. U intom tistaw taraw ukoll li għal kanna miela nistaw naraw li dawn huma aktar baxxi għal um, wheat u anki għal amherrun li huwa it-tieni ġenerazzjoni ta' biokarburanti u nistaw ngħidu li hawnhekk għanna tfaddil aktar dwar l-emissjonijiet ta' fetzera, per però mbagħad il- il-bar tola meta naraw li għanna tipi ta' feedstocks differenti u dan jottu kol anki għal biokarburanti. Għunek għanna zida fl-emissjoni tal-bar tkun negattiva, tonqos. Mela kontet najdilkom u koll li xorta wahda tem potenzjal biex unem tnaqis tal-emissjoni tal-għax nistaw namlu. Per eżempju, ħana nistaw innaqsu il ċiklu tal-emissjoni tal-gassijiet effett serek ħana nużaw eh, prodotti sekondarji biex insaħnu jew biex noħolqu l-elettriku fil-proċess ġifiri msejħa generation, għax meta inti tagħmel biokarburanti mill għam ċerejali dejjem ikollok prodott sekondarju f'dan il-proċess. U tkun tista' tużaħ sabiex taħraq ta' jew taħarqu jew tuża ilħu il-isħana li tkun inħolqot. Dan il-kas inti tikkonsidra wkoll li minħabba li l-prodotti sekondarji jiġu użati modi oħra pal pereżempju alfa l-annimali, kun tista' tuża l-benefiċċji għaliex kunet tuża il-ħtieġa tal-alf u titlef ukoll però il-benefiċċji li wieħed ikun jista' juża il-prodott sekondarju b'dan il-mod. Jina semmejt aktar qabel u kol il-kultivazzjoni tal- Pit, u dawn jistaw jiġu użati sabiex niprevjenu kol il-tkabbir il ta' um, tal-palma. Dan ser inaqqas ukoll l lajluk u għalhekk iżid ukoll il benefiċċji ta' tfaddil tal-emissjoni ta' gas serra għajlu kistaw jiġu użati jekk wieħed eh, ikabbar dawn it-tip ta' biokarburanti fart li abbandunata. Dawn l-affetti kollha jistgħu inaqsu l-emissjoni għajluk. Issa, it-tfaddil tal eh, l-ispejs ta' tfaddil ta' CO2s. It-tfaddil ta' dawn tip ta' emozjoniet fil-settur ta' trasport jiswa ħafna flus u l-ispess u moljin, speċjalment meta jġu paragonati ma' metodi oħra, però fl-istess waqt huwa importanti wkoll kolla settur ta' trasport. A bażi tal-informazzjoni li aħna għandna fuq il-gassit effett serra u kif ikkalkulajnieh u l-spejjeż tal-produzzjoni tal-CO2, ikkalkulajna tfaddil ta' CO2 li tistaw taraw f'din il-graf mil ġdid jekk intom tikkonsidraw ukoll l-użu tal-bdil tal-art meta niġu għal eh, l-emissjonijiet tal affetta gasser li qegħdin jiżdiedu, aħna naraw li l-ispess qegħdin għoljien. Issa nixtieq ngħaddi għal biokarburanti ta' tini ġenerazzjoni u għawnek wasalt fit tal-prezentazzjoni tijaj, pero importanti li nifmu naraw xinu ma l-istadju tal-tini ġenerazzjoni. Ovvjament dawn Eh, jistaw ifadlu aktar eh, inaqsu l-emissjonijiet tal-gassi tal-effett serra, pero wieħed irid iżomm ukoll in konsiderazzjoni ta' l-impatti ambjentali u ekonomiċi sabiex wieħed jagħmel evalwazzjoni sħiħa tal-effetti reali tal-biokarburanti tat tieni ġenerazzjoni. Per eżempju, Aħna qed inserħu ħafna u anke qed inserħu fil-ġejjini fuq l-użu tal-foresti biex noħolqu l-bioenerġija u qegħdin naraw li n-neutralità tal-karbonju fl-użu tal-bioenerġija mhix garantita mhix valida għall-alf kollu għal feedstock. Jekk aħna nixtiequ nużaw e, il-parti sħiħa per eżempju tal-injam. Pero hemm feedstocks oħra li jintużaw minnħas għal foresti bħal li għandhom impatt inqas. L-impatt tal-ajluk mill-fdal li kun fadal tal-agrikoltura jammonta għal għal ammon zaħir ħafna, pero mux eh, xorta eh, għandu l-effetti tijaw. Issa jekk aħna nelliminaw jew imbidlu dawn it-tip ta' skart, irridu nikkonsidraw ukoll il-linja bażika ġifir l-użu eżistenti tal-materjali wieħed bissibu juża wieħed irid jikkonsidra wkoll l-effett li wieħed jelimina il- it-tiben li tibqa' fuq il-ħamrija sa jekk wieħed ineħħi t-tiben mill-ħamrija wieħed irid jikkonsidra dan l-effett għaliex il-ħamrija f'dak il-każ il-dak il-kas il-karbonju mill-ħamrija titnaqqas u dan joħloq effett. U għalhekk irridu naraw ukoll kol jseħ meta jkun hemm daw il-każijiet. Jekk aħna nibdluhom mill-użu eżistenti biex noħolqu l-biokarburant irridu naraw x'inhuma l-effetti. Anke meta aħna nikkonsidraw it-tlet effetti flimkien mod ġenerali il-biokarburanti ta' tieni ġenerazzjoni juraw tfaddil mill-gazzit ta' effett serra. Anke meta niġu għal biomitejn li jiġi mid-ġestjoni tal-annimal, tal-ħxejjex li l-annimali jieklu, Wieħed irid jieħu wkoll aspetti teknoloġiċi f'dan inqasam, pereżempju il-prevenzjoni li jkun hemm emissjonijiet tal-200 meta wieħed pereżempju ta' wieħed ovvjament e, e, e, ikun fadallu il-ħmiċ tal-annimali, ġifri d-demel tal-annimali. Ovvjament dan il-proċess jiswa ħafna flus ukoll. koll Ovvjament din il ehm, dan il-proċess il tal eh, biokarburanti ta' tini ġenerazzjoni ovvjament kien proċess eh, prittost komplikat, però qed tisib mod kif wieħed ikun jista' jsib għalf li jiswa ftit flus u anki li iħaffef il-proċess. Skont l-istimi li saru mill-Aġenzija tal-Enerġija Internazzjonali, il-biokarburanti ta' tini ġenerazzjoni u l-ispejs tagħhom ser ikunu paragonati mal-ewwel ġenerazzjoni mill-2016 għal 2050 jiddependi mill-prezz ta' żejt, jiġifieri f'senarju ta' e, spejjeż baxxi jew kella spejjeż oljin, Issa meta niġu għal biokarburanti ta' tini ġenerazzjoni li tila ġenerazzjoni ġej minn algi, ovvjament irridu naraw jekk għadna namlu riċerka dwar jekk dawn xi kunix jistgħu jiġu użati fil livell kummerċjali, l-operaturi ekonomiċi wkoll din jitolbu għal politika stabbli u qafa stabbli kif ukoll inċentivi ċari sabiex nkun nistgħu nimxu l qudiem fuq iż-żvilupp ta' tini ġenerazzjoni tal-biokarburanti. Issa nixtieq nasal għal konklużjoni tiegħi mela aħna nnotajna li ta' bilħaq il-biokarburanti huma wieħed mill-ftit għażliet sabiex innaqsu l-emissjonijiet tal diossidi tal-karboni fit trasport u dan huwa xogħol diffiċli. Il-biokarburanti huwa weħda mill-għażliet li għandni però jiswew il-flus u għalhekk iridu nżommu dal-aspett f'moħħna u mod espenti aħna naqsu l-gassiet ta' effett ser meta paragunati ma' użi oħra ġifieri f'ħafna każijiet ikun aktar faċli u orħos biex insalvaw l-emissjoni tal-effett ser biex insalvaw il-feedstocks u nużaw l-elettriku minn flok li dan imbidluh fil-karburanti ta' likwidi. Id-dibattitu kollu li sar dawn l-aħħar snin u l-tħassib ambientali dwar l-ewwel biokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni biex ikun hemm tranzizzjoni għal biokarburanti avvanzati u din fil-fatt kienet parti mill-proposta eh, tal-Kummissjoni Ewropea, eh, ovvjament nistgħu ngħidu li aktar riċerka titissir dan il-qasam għal xaħna rridu nżommu f'moħħna l-effetti kollha fuq l-użu ta' il produzzjoni ta' biokarburanti ta' t-tini ġenerazzjoni. Peridu nifaċilitaw din it-tranzizjoni dejjem jekk l-effetti tassu ġifri anki l-kompetizzjoni ma' setturi oħra u użi eżistenti jiġu meqjusa wkoll. Fl-aħħar net, fattibilità ekonomika tal-biokarburanti ta' t-tini ġenerazzjoni kif diġà tilkom jeħtiġu li aħna insibu jew ikonna aċċess għal sorsi urħas ta' feedstocks sostenibli u anki aġġornament eh, u titjib ukoll f'dan il-qasam. Hemm ukoll programmi ta' finanzjament li għaddejjin fl-Unjoni Ewropea u jiena hawnhekk fil-fatt nixtieq nagħti xi ftit eżempji dwar il-300 programmi kbar li palissa din jiġu eh, finanzjati u għet jiffinanzjaw u jagħmlu riċerka wkoll fuq il-biokarburanti għandna wkoll programm Orizzont 2020 ġifri daw kollha din jafsu f'din id-direzzjoni u għalek aħna qed naħdmu biex il it sa sabiex navvanzaw il-biokarburanti daw il-kwistjonijiet bħalissa qegħdin jiġu indirizzati anki fir-roadmap integrata li qed tiġi eh, implementata rigward il-biokarburanti tat-tini u tat-tielet ġenerazzjoni. Nixtieq nirringrazzjakom, grazzi għall attenzjoni tagħkom u jiena ħerqana li nisma l-kommenti tagħkom li impost input naħa tal-kumitat fuq dan ir-rapport sabiex bekk inkun nistgħu niffinalizzaw. Palissa għadu qed isir l-abbozzar tiegħu u għalhekk nistenna eh, feedback min-naħa tagħkom. Grazzi go through the coordinators. I've got at the moment Mr. Grosh, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger. Anybody else wishes to speak? Għandi lista tal-kellima, ma nafx jek tixtuqx titkellmu l isur Gosh. Grazzi ħafna. Grazzi tal-prezentazzjoni ta' dan l-istudju. Ikonna l-ek illi id-detalja tiridu nistudjawhom so, ħajħduna naqra ħin. Forsi nistaw nduru għal xi ħaġa li rajna il-ġimgħa l-oħra kien opportunità f'Porto Santo l-ġimgħa l-oħra biex inħarsu lejn dawn il fi wista tielet ġenerazzjoni, ġifieri l-alka il-żajra ħafna l-micro alge. Dan il-proġett fl-opinjoni tiegħi għandu jinat l-attenzjoni meħtieġa fil-ġejjieni minħabba li imur li lin mill-ewwel stadju tar-riċerka u jistanka jatina ir-riżultati u jekk fil-fatt taħsbu dwar il ġenerazzjoni ta' l-elettriku hija koperta mill-fatt li wieħed qed um, jitla l-ossiġnu hawnhekk għandna prodott kompletament naturali li għandu l-kwalitajiet kollha kważi kważi tal-żejt mhux maħduma mhux irraffinat. Għalhekk eh, nafu koll li eh, fuq livell in ġenerali hemm ħafna tħassib dwar il-biofuels u għalhekk għandna isna risposta għal dan it-tħassib għax qed nitkellmu dwar fenomenu naturali illi fil-fatt ma juħux ħafna spazju spazju u huwa effiċenti ħafna. Għalhekk xtaqt nistaqsi mistoqsija wara fl-aħħar tal-preżentazzjoni inti semmejt dawn il-biofuels ta' ġenerazzjoni. Kif qed tara l-opportunitajiet tal-iżvilupp ta' dana mhux biss fis-settur tar-riċerka imma anka foqsma oħra. Huwa importanti ħafna għax din dan huwa qasam illi anka għandu rabta eh, marittima miegħu għandu l-vantaġġi. Eh, jekk qed jaħseb fis-sħana u fix-xemx diġà għandna xi alternattivi eh, bil um, Eh, fil-qasam biotermali, issa na din l-alga illi nistaw forsi nizviluppawa aktar, u għalek għanna nżommu għajnejna fuqna. Grazzi ħafna il-Sinra Meissner issa, grazzi ħafna jina u koll eh, nesprimi eh, il-grazzi tijaj għal dan l-studio kienet ċaħġa affaxxinanti ma konniex bilda minn qabel din imma bħal Matju jina nishtiq li induru naqra lejn il-kustjoni tal-biofuels ta' ġenerazzjoni jekk irridu naqsu il-CO2 u l-gassijiet b'effett serra l-emissjonijiet ta' daw li tunqodu attenti mhux nasbu fuq it-trasport biss. Rajna żviluppi li huma negattivi wkoll. Il-biofuels fil-fatt mhuwiex sostenibbli, eh, mhuwiex eh, eh, u għalhekk hemm din il-kompetizzjoni bejn it-kabbir tal-uċuħ tar-raballi kellu dawk għal biofuels u din mhix xi ħaġa tajba. Issa qed nitkellmu fuq l-alka, l-erba snin ilu fil-fat ta' eh, prezentazzjoni fuq eh, l-ajruplani tal-ġejjien li ħajkunu għadin naħdmu fuq l-alka. Din tkun tajba kieku eh, ambientalment għax l-alka hija fil-fat imkabra anka fl-akwakultura, tista' tkun fil-baħar u fl-art imkabra anka fl-art. U għalhekk ma jkunix għalfejn nuqodu nużaw l-art għal skopijiet oħra Jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija kemm taħsbu li baqa' żmien, kemm se ndumu aħna biex inkunu nistgħu naraw xaġa bħal din taħdem u titħaddem fil-prattika. L-informazzjoni tal-istudju tijak dwar dan minn fejn e, e, xinu ma s-sorsi tijak u xem fil ġejjini marbut ma dan l-istudju l-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Nishti nirringrazzja tal-prezentazzjoni tijak ja u importanti ħafna, e, hija importanti anzi ħafna għal dan id-dibattitu biex naraw fejn nistaw innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 fis-settur ta' trasport, fejn nistaw innaqsu minn dawn l-emissjonijiet tal-gas ta' serra e, li xokjana huwa li aħna qegħdin nimpurtaw uh, ammonti kbar ta' biofuels. Uh, fil-fatt uh, dan ma kienx moħ minn żviluppa din il-ħaġa aħna ma nixtiequx titnaqqas ir-rain forest. Aħna ma nixtiequx li teknoloġiji ġodda jkomplu irdu dawn il-foresti tropikali eh, eh, qegħdin naraw dawn il- eh, iż-żoni kbar ta' foresti li qegħdin eh, jinqerdu, jiena ftit ilu rajt kont missinna f'avveniment dwar il-biodiesel u l-rappreżentanti tal- tal-petrolju, tal-żejt, il-Braziljan, il-produtturi kbar, għalinna intom qed tagħmlu diffikultajiet kbar fil-rigward tal-kriterji li bijom irtiġi prodott il-biofuel. Sax ma tgħidunniex kemm għandkom bżonn u aħna natulkom. Aħna nafu li f'din id-dinja niltaqgħu ma' spejjeż il-ħin kollu u dan huwa l-qofol tal-problemi li għandna kif nistgħu niprevjenu daw. il-tukonna strateġiji biex eh, fl-aħħar mill-aħħar ma nkunux qegħdin ngħixu eh, u noħolqu impatt negattiv fuq xi ħaġa oħra, jiġifieri nkunu qegħdin u ukoll il-foresti tropikali. Issa lek, nix inkun naf x'inhuma jiena l-kriterji tal-importazzjoni. X'għandkom f'moħħkom eh, f'dan ir-rigward dan l-iżvilupp huwa ta' tħassib eh, għalija. It-tieni punt jiena nkun interessata ħafna li nkun naf il- il-tini ġenerazzjoni ta' biofuels flima stadju waslet, et nejdu li 50% ġiġu importati u dan ġej mill-żejt tal-palma. Lura hemm hemm il-problemi. Ovvjament, fl-opinjoni tiegħi. Nixtieq ukoll inkun naf dwar id-dejta mhux biss tal-prezz fis-suq, fir-rigward tal-bija u fjuwis tieni u tat-tielet ġenerazzjoni li hija pjuttost għolja. Nafu kol l rwol tal-fuel konvenzjonali għandu l-impattija u kol f'dan ir-rigward. Irridu nħarsu lejn u kol il-prezz tas-su għax wara kollox dan huwa importanti. Il-biomassa, telsa l biomassa fil-foresti tropikali, ma isna ma minnix prezz fuq għadin, maħnix qed namlu monitoraċ taħħa, għalhekk um, qed ikonna din il-problema anka fis-suq. X'in huwa x-xer uh, fil-prezenti tal-dawn il-fuels tal tieni ġenerazzjoni li għandhom effiċenza aħjara u ma tasbux illi dawn l-istimi tal-proporzjonijiet għalġejjieni edin jidru isu kollox huwa wartu zara u ma ottimisti ħafna edin nitkellmu dwar l-2050 hawnhekk is-sena 2050 e, l-ispejjeż esterni ġew ikkalkulati hawnhekk u anka punti ħor interessanti għalija huwa kif edin namlu differenzi fil-rigward Eh, tal ġeografiku. Fl-Europa kemm edin niproduċu fartlija maħduma u eh, eh, dawn huma affarijiet illi aħna xtaqna nkunu nafu dwarhom meta nitkellmu dwar il-produzzjoni tal-biofuel. F'żoni oħra fid-dinja kemm qed jiġi prodott biofuels. Dawn il-mekkaniżmi huma importanti ħafna għalina. Sì, grazie Presidente. Grazie ħafna President. Naħseb illi ħafna mill-punti illi aħna eh, mħazbin dwarhom tiġa issemmaw b'mod partikolari dwar l-uġuħ tar-raba, għalhekk mhix se noqgħod nerġa' nirrepeti dak li ġa intqal. Nixtieq inkun naf x'qed eh, tipjana inti dwar l-analisi tal-impatt illi għandhom il-politiki differenti tal-istati membri f'dan ir-rigward, għax hawnhekk aħna rridu noħorġu b'konklużjonijiet u hemm punt importanti ħafna li inti semmejt illi daw kollha interessati jixtiequ politika stabli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw dawn il-biofuels tat-tieni ġenerazzjoni. Nimmaġini li anka għal dawk il-fuels tat-tielet ġenerazzjoni settur ta' trasport u setturi oħra illi naħdmu fuqhom fl-Unjoni Ewropea dawn huma punti importanti ħafna ġifieri l-impatt illi dan ħajkollu u l-impatt f'kull stat membru fil-leġizlazzjonijiet li jiġu applikati fil-istati membri differenti. Inti u kol irti konna u kol aktar riċerka u ovvjament biex ikun hemm żvilupp irid ikun hemm ir-riċerka, irti ikollok programmi bħal per eżempju eh, l-Horizon 2020 Imma, għabbazi ta' rapporti li inti tiġa għandek, l-informazzjoni li għandek, li ma direzzjoni għandatiħu il ir-riċerka, l-istati membri għandhom jamlu riċerka taħħom għabbazi ta' dan il-program, jew għandu ikunem eh, konklużjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ikonna politika armonizzata, applikata, biex inkunu nistaw nindirizzaw aħjar il-problemi kollha li inti semmejta eh, fir-rigward tal-impatt tax-xogħol tal-agrikoltura, tal-emissjonijiet, tal-CO2 jew tu. Kif tħoss li għandu jkun l-approċ tagħna f'dan ir-rigward? Waħda mill situazzjoni diffiċli li għanna hija il-fatt li ħafna mill-istudji jsiru. imma mbagħad l-istati membri japplikaw politika differenti għalhekk mhux qed ma nkunux qegħdin nindirizzaw il-problema anzi jkollna asimetrija. U għalhekk ma jkunx hemm punt ta' referenza anka fuq livell internazzjonali meta aħna nkunu qegħdin eh, inħarsu lejn l-iżvilupp tal-biofuels tat-tielet ġenerazzjoni u nkella biex nħolġu b'diagnosi korretta. Għalhekk bħala konklużjoni kif eh, qed japplikaw din id-direttiva l-istati membri u x'inhuwa l-impatt tal-leġiżlazzjoni differenti fl-istati membri eh, differenti fuq din il-kustjoni partikolari is-sur Benin. Grazie ħafna interessanti ħafna e, ħaġa li memx kontroversi fuq għawa li l-produzzjoni tal-uċuħ ta' rabat ta' uċuħ ta' raba u l-biomassa hija tqum il-flus. Jina naf dan, ma tistax ikollok uċuħ ta' raba e, sa' kemm ma tonfoqx sa' bejn 87 euro il-tunellata. Il-fuel likwidu huwa qasam diffiċli biex wieħed isib soluzzjoni għalih fir-rigward ta' sostenibilità. Tamel x'tamel eh, għaxar snin ilu konna tiġa edin nejdu li manix naħluħ il-fuel eh, likwidu minħabba il-bini fejn emmek tista tuża biss il-fuel likwidu. Għax huwa diffiċi biex jissib soluzzjoni sostenibli. Em, żewġ punti li inti semmejt illi Eh, l-ispejjes per eżempju dwar il-bioetanol mill-qamħa illi kienu għoljien ħafna jiena involut f'riċerka eh, fir-Renju Unit u qed insibu illi l-ispejjeż għall frankar tal-karbon mill-qamħa eh, għall-etanol u mill-kannamila mhuwiex daqshekk effettiv iddependi eh, dwar il-metodoloġija li tuża. Per eżempju, fil-bioetanol hemm ħafna feedstock tal-proteini fejn inti qed tagħmel konċentrazzjoni tal-feedstock biex ikollok proteina aktar konċentrata illi bija tifranka milli timporta is-soja illi ġejja mill-foresti tropikali tal-Brażil Jekk wieħed jieħu dan il-fatturi kollha li frankar tal-karbonju aktar olju mill-qam għalhekk il-advisor jekk huwa aktar baxx u għalhekk tasal f'riżultati aħjar il-riċerka li qed nagħmlu qed inħarsu lejn il-nitro nitrous oxide jekk ikollok rendiment aħjar, huwa aħjar ovvjament, imma irid ikollok ukoll emissjoni aktar baxxi li qed insibu però fir-riċerka hija li l-IPCCD anka fl-ar xenarju huwa ħafna drabi aktar roli mill-qegħdin nirrekordjaw fir-rigward ta' nitrous oxide. permessa ġestjoni irridu niprovaw innaqsu l-emissjonijiet ta' dawn l-avvenimenti ta' nitrous oxide. Ġifiri mitigazzjoni, strategija ta' mitigazzjoni biex innaqsu il-nitrous oxide eh, fl-emissjonijiet u bekk innaqsu il-marka tal-karbonju ta' dan l-ċuħ raba u l-affarijiet ikunu aktar sostenibli. Iġifieri qegħdin ippruvaw intejbu iċ-ċifri, intejjebnihom fil-fatt, imma ma nistgħux innaqsu l-ispejjeż marbuta biex wieħed jipproduċi dan it-tip ta' uċuħ tar raba għal biomassa. massa kelli biddej għal-headphones biex niprofa nisma traduzzjoni, għax kienet tassowa teknika il-sur Savana sa. Grazzi, President. ħankun fil-qosor u eh, ħanżom mal-pont. Nixtieq ngħid illi nispera illi nassiguraw illi ma nittrattawx il-biofuels kollha bħala insostenibli għax li smajt jina huwa pjuttost ottimist kontra dak illi intqal mill-interventi ta' qabel. Per eżempju, wieħed minn mexxejja globali f'dawn il-biofuels avvanzati diġà qed jgħidilna illi qed jgħidulna illi qed jipprevedu Eh, il-tneħħija um, tal-użu ta' żejt tal-palma fl-10 snin li ġejjin, ġifiri eh, fl-sena 2025. Fl-istess waqt huma u kumpaniji oħra dawn il mexej kbar globali fit-teknoloġija il-ġdida fir-rigward ta' dawn il-biofuels tat-tielet ġenerazzjoni eh, għandhom affarijiet li qed jipprevedu li ħajkunu pożittivi ħafna Għalhekk irridu nikkonċentraw uh, fuq it-tnaqqis ta' CO2 u illi ikolna stampa uh, Eh, globali tajba ta' teknoloġija illi għanna illi qed tinbidel illi edha hawnhekk u qed tinbidel b'mod veloċi qegħdin nitkellmu aħna hawnhekk fuq 10-15 sena oħra u jkollna dinja kompletament differenti milli għandna bħalissa. jiġifieri dawn l-iżviluppaturi eh, li jridu huwa leġiżlazzjoni stabbli eh, illi tagħtihom l-inċentiva u tassikura li ikku nem li ikonna din it-teknoloġija avanzata, l-aktar teknoloġija avvanzata possibbli. Imbagħad dwar l-użu tal-foresti, ovvjament aħna ma nistgħux solvu l-problemi tal-enerġija fl-Ewropa bil-foresti tal-Finlandja u tal-Svezja u oħrajn. Imma anka f'dan ir-rigward Aħna, per eżempju, edin naqsu 70 fil-100 mill tuħ tal- 70% eh, ta' tkabbir edin naħlu l-affarijiet. Tkellimna ħafna dwar dawn l-affarijiet fil-kuruturi. Iġifiri il-biomassa u l-kriterji ta' sostenibilta għal-biomassa dawn huma trattati b'mod differenti, minn perspettivi differenti, eh, anka minħabba l-użu differenti tal-foresti u jekk ħanibqgħu nagħmlu hekk ħankomplu naħlu. U għalhekk irid ikollna dawn um, il- e, nkunu aktar, irridu nqisu aktar l-ambjent anka f'dan il-qasam. It-teknoloġiji tiġa qegħdin hemm rigward tal-foresti Grazzi ħafna. Marelli, you want to respond? Thank you for a really lot of questions, which means that... Grazie ħafna eh, tal-dakollu um, li għattuli, intom kontu ġivin interessati ħafna fl-istudju, ħanibda nirrispondi eh, dwar l-alka per eh, l-ewel. Ovvjament, hemm ħafna aspettattiva fil-produzzjoni tal-alka u l-biofuel mill-alka U dan għal ħafna raġunijiet dan minħabba mhux qed nużaw l-art f'dan il-każ għax anke r-rendiment tagħhom huwa għoli ħafna tista' palissa tilħaq rajna dikerazzjonijiet għall-inqas ma rajnijomx fis-suq imma eh, rajnijom imnizla fuq ċifri mill-produtturi. 45,000 litru kull ettaru ġifiri eh, biofuels, zejt minn l-alka. Hemm ħafna mertu għax dawn għandhom kemm karboidrati u anka proteini, ġifiri se jkollok żewġ tipi ta' fuels u anka se jkollok anka prodotti oħra, prodotti ta' likel tal-alf, ġifiri l-alka hija eh, għal ġejjini hija hija eh, mhux biss u għal fuels mux bisa suq tal-fuels. Hemm ħafna proġetti ta' riċerka li huma avvanzati eh, li huma avvanzati f'livelli differenti. Eh, fuq livell eh, kummerċjali għalissa m'għandniex din id-disponibilità tal-alka m'hemm xi proġetti li huma avvanzati. Hemm xi problemi E, fit-teknoloġija, jista' jkollok din l-alkam f'dajjar miftuħin, f'vaski miftuħin. Imma dawn jistgħu jiġu attakkati minn elementi esterni għalhekk il-purità tal-alka tista' tiġi kompromessa. Imma Eh, dawn jiswaw ħafna anqas flus minn eh, li kiku jitkabru ġo xaħġa maluqa fejn hemm anka protezzjoni minn elementi minn batterja esterna E, u jista' jkollok anka alka differenti u il-rendiment jista' jkun ħafna aktar oli. Imma dawn il-bioreactors uh, huma ħafna flus u għalhekk hemm ħafna riċerka biex wieħed isib mod ta' kif jista' jipproduċi dan bi spejjeż aktar baxxi mingħajr ma jkollu l-alka attakkata. Din hija waħda mill-problemi. Għal kumplament Eh, mertu ieħor tal-alka ġġat eh, eh, anka semma minn xi membri huma jipprovdu għażla oħra anka għall-użu fl-avjazzjoni, ġifri f'setturi oħra ta' trasport, għax fl-avjazzjoni ma tistax tuża kull tip ta' biofuels, jiddependu, jiddependi ħafna il-propieta tal-fuel u l-alka hija wieħed mill waħda mill-azliet li fil-ġejjini nistaw nużaw anka fl-avjazzjoni. Għalhekk eh, din hija xi ħaġa pożittiva kif qed tiġa huwa diffiċli eh, illi nejdu eżattament meta ħatkun um, eh, disponibli kummerċjarjament din eh, il-biofuels ta' tini ġenerazzjoni sninilu konna għadin namlu previżjonijiet pozittivi eh, wis ah. fil-fat naħseb qed nirrispondi anke mistoqsijiet oħra. Issa, il-xer tal-biofuels ta' tieni ġenerazzjoni jabbaxa ħafna 0.1% u il-proposta li għanda il-Kummissjoni qed timmira lejn iż-żieda ta' din ix-xer biex e e konna 2.5 fil-mija bħala xer fis-settur tat trasport sal-sena 2020. Għalek ma nistawx nistennu xi xer aktar olja tal-biofuels tat-tieni ġenerazzjoni sakemm ma jkunx hemm inċentivi aktar b'saħħithom għax l-ispejjeż tal-produzzjoni huma oljin, it-teknoloġiji qegħdin jaħdmu il-teknoloġija eh, termokimika eh, eh, il-kunċett tagħha u avvanzat ħafna u uh, E, f'dan il-kas mux qed niproduċu biss il-biofuels imma anka e, prodotti oħra kimiċi li jistgħu jintużaw f'setturi oħra. Imma il-punt huwa illi il-feedstock xorta huwa għali. Jekk irridu nużaw it-tiben, per eżempju, t tiben mhuwiex e, għali għax huwa residwu. Imma irrit tiġbru, trasporta ħarraffinerija li tkun ħafna drab il-bot mill-alqa u għalek l-spejjes marbuta mal-tiben jispiċaw bejn 60 u 80 euro kull tunellata li hija olja pala prezz. Fil-Brażil, per eżempju, fejn l-impjanti raffineriji jimbnow kważi fuq l-alqa memx spejjes ta' trasport importazzjoni per eżempju, tal-bagasu um, tal-kannamila. Eh, eh, Għalek hemm din l-effiċenza il-bagas tista' tintuża u jista' tinħara biex anka tipproduċi l-elettriku fl-impjant fil-raffinerija. Għalhekk għandna l-etanol ta' zokkol li huwa daqshekk eh, bax fil-prezz aktar minn min, min, min prodotti oħra, minn biofuels oħra. Il-gvern Brażiljan ukoll qed jagħti sussidji għal dan l-etanol mill-kanna immiela minħabba l-proċess huwa e- effiċenti ħafna fil-fatt e- e- hemm differenza ka fil-prezz tiegħu ma' biofuels oħra. Mela dwar ix-xer ta' dawn il-fjuwis ta' tin ġenerazzjoni, l-istadju li wasanna fih huwa dan li għadni kemet, eh, nistgħu niżviluppaw iktar għal ġejjeni u skont id-diskussjonijiet li qed isiru palissa qed nistennew żvilupp veloċi minħabba illi l-politika il E, palissa li ġimbotta kollox f'din id-direzzjoni. B'qafas stabli l-operaturi ekonomiċi kolom aktar inċentivi biex e, imexxu b'mod aktar veloċi dan il-proċess. Imma xorta għatem Eh, spejjeż anka ta' l-enzimi, l-enzajm, dawn huwa importanti biex iċ-ċellulożi eh, jinkiser biex ikonna zokkor biex isir l-etanol. Jiġifieri qed iridu naħdmu ħafna ħafna aktar f'dan ir-rigward. Dwar l-importazzjoni, palissa qed nimpurtaw fl-2012 importajna 20 u 22% tal-biodiesel l-istess percentaċ anka ta' l-etanol, tal-feedstock tal-etanol. Et nimpurtaw, et niproduċu eh, fuq livell intern ħafna biodiesel mill zevija tal-kolza, imma anka il-żejt um, eh, il, il tal-palma. Iġifiri għatem dan l-fluss eh, tal-kummerċ tal-feedstock Eh, fejn hemm residwi lokali, eh, residwi tal-iskart, hawnhekk eh, nużaw dak interni. Għal foresti qed nużaw il-pellets, fir rigward tal-foresti qed nużaw il-pellets mill-Amerika ta' fuq il-pellets nimportawhom għat-tisħin u għal elettriku mhux għat-trasport, ma jiena xtaqt insemmi għax dan huwa feedstock ukoll. U anka hawnhekk hemm is-sostenibilità dawn teoretikament e, e, jiġu prodotti mir-residwi tal-foresti imma għandna dejta illi turi illi fl-Amerika ta' fuq f'ċertu partijiet tal-Amerika ta' tal-beach tal-Amerika tal amerika ta tal beach tal amerika hemm proporzjon relevanti li jsir minn stemwood mhux biss uh, mir-residwi imma hawnhekk mhux qed insemmu it-trasport qed insemmu l-elettriku l-enerġija tisħin. Dwar it-telf tal-biomassa fil-foresti tropikali, il-qafas tal-politika Ewropea huwa ċar kemm fid-direttivi differenti ma nistawx nużaw dan il-biofuel li jkun ġej minn foresti primarji mill-art tal-pit u aħna edin proteġuħ dan fil-leġizlazzjoni tagħna, naġveri mhux il-biofuel innifsu għax aħna mħanix edin nużaw il-biofuel billi naqtaw il-foresti. Il-problema hija l-bidla fl-użu tal-art ukoll il-kriterja ta' sostenibli huma ċari preċiżi fil-qafas politiku Ewropej. E, però e, meta jkun hemm effett indirett, allura mhumiex koperti. Qegħdin nippruvaw aħna nimxu il-qudiem biex innaqsu l-użu ta' dan il-biofuel tal-ewwel ġenerazzjoni biex innaqsu mill-impatt indirett fuq l-ambjent naturali u fuq il-foresti primarji. Imma fit-teorija meta l-politika ġiet pro proposta fl-2008 dan konna ismiħ suppost edin aħna niprevjenu il-irda tal-foresti tropikali mm, minħabba l-użu tal-biofuels dwar l-art mhux maħduma. Hemm xi studji illi huma wis ottimisti dwar l-użu tal-art mhux maħduma. Jiġifieri. Qed sopravalutaw l-ammont reali ta' art mhux maħduma li hija disponibbli dan għaliex pereżempju skont l-istatistika tal-FAO l-iktar waħda affidabli, l-aktar sors li ġużat ta' data Irdu nikkonsidraw li l-istatistika tal fo tikkonsidrat mhux maħduma art illi mhijiex pereżempju art illi hija użat għal-mera. Din fl-istatistika hija meqjusa bħala art mhux maħduma ma fil-verità mhijiex art mhux maħduma. Huma jikkonsidraw eh, art bħala art mhux maħduma art illi hija użata għat-tiben 17% tal-użu tal-art fl-Istati Uniti U dan huwa konsidrat bħala art mhux maħduma skont il-faw. Għalhekk il-proporzjon ta' art mhux maħduma fil-verità mhuwiex art mhux maħduma. Xi każijiet l-art tkun abbandonata għaliex il-ħsat eh, ikun ħafna inqas l-art tkun iddegradata. Ikun ħafna inqas mill-medja tal-pajjiż l-art mhux maħduma, l-istatistika jew is ottimista dwar mistoqsijiet tekniċi dwar ir-Renju Unit u l-tqabbil tal-ispejjeż naqbel miegħek. Inti suppost taf illi għal-qam il renju Unit huwa pajjiż li għandu produzzjoni għolja u riżultati tajba. Ir-riżultati tagħna huma dawk ta' medja tal-kundizzjoni Ewropea u għalhekk tagħkom mhux probabbli huma aktar għoljin. Nittama li koprejt ħafna mill-mistoqsijiet. Jiena staqt ngħidlek dwar ir-riċerka aħna nafu illi fil-ġejjini sabiex inħaffu t-teknoloġija li tkopri it-tielet ġenerazzjoni irridu niprovdu soluzzjonijiet integrati. Inkopru mhux biss ir-riċerka fundamentali imma wkoll l-iżviluppi. Il-pjan strateġiku ta' teknoloġija fih din ninfittxu soluzzjonijiet integrati fl-istati membri kollha illi jagħtuna riċerka bażika avvanzata dwar il-pjanijiet u kol it-nedija fis-suq. Jina naf illi jridu mhux biss niżviluppaw aktar riċerka fundamentali imma l-applikazzjoni fil-prattika waħda industrijali fis-suq. U għalhekk is-sejħa l-proposta fil-Horizon 2020 li jmiss ser jindirizza dan it-tip eh, ta' tpoġġija fil-prattika fl-istati membri kollha. Grazzi. Tidru li għandkom għal qalbkom dan is-suġġett. Dan nista' narfu. Ek joġbok, irridu naddu għal-punt li jmiss fil-qosor. Nista' fil-qosor. Żewġ mistoqsijiet tiegħi ma ġewx Imwieġba minn ser eh, kontrolla dan l-istudju, il konsil per eżempju, u xtib ta' influenza jista' jkollu fuq il-tfassil ta' politika fl-Unjoni Ewropea. Bħal kull studju ieħor ser isir pubbliku meta jitlesta u jintem bħalissa ninsabu f'pożizzjoni temporanja xejn mufiss. Meta tkun pubblika, anke il-Kunsill kun jista' jagħtih daqqatajn. U xek? Jiet il-President. Sawa qed ngħid u xek? Dan għadu proċess li nsab dej palissa. Iva, aħna għadna lesti li nilqaw kummenti sabiex nikludu għom fl-abbot. ħaġa li tal-limna l-lum ġesin? hija illi għalqa illi fija jiġi mkabbar il-tiben hija meqjusa bħala art mhux maħduma. Naddu għal punt li jmiss issa grazzi għal prezentazzjoni tijak u l-Kumitat il-ġdid żgur illi sel jilqa ir-rapport meta jitlesta. Grazzi tassew. Punt li jmiss ir-rapport dwar it-tnedija tal-IRTMS il-koordinaturi talbu illi jkun hemm rapport dwar l-IRTMS il-surving ma jistax ikun prezenti illum u minfloku għanna l suronieri sabiex jgħidilna għaliex fil-qalba tal-Ewropa jider illi dan il-proġett miexi tassew bil-mod. Le mustan antiċipa dak li setajt inti, imma naddilek il-kelma, ek joġbuk. Grazzi, President. Onorevoli membri, l-ewel net, fissem Karel Venk, nitlob skuza ma setax ikun prezent il-lum, imma huwa disponibli għal kull opportunitajiet sabiex jiddiskuti din il-kwistjoni flimkien magħkom. Huwa privileġġ għalina illi konna din l-opportunità li ngħidu kentejn dwar ir-rapport dwar li RTMS u tnedija tal-li RTMS. Matul dan il-mandat intom tassew tajtuna daqqatit biex nisviluppaw aktar lodot ħalli nsaħħu din is-sistema fl-Ewropa. U tasal ukoll fl-istadju fejn tilħaq il-milja tagħha. Intom tajtuna daqqati sabiex li RTMS isir korritur orizzontali fit twaqqif il-ġdid tat-tenti. Kontu tajnuna wkoll sabiex nadottaw b'mod formali pjan Ewropew ta' tnedija tal-IRTMS li jatina stampa ċara ħafna tal-prioritajiet u r-rotot li għandhom jiġu mamra b'dan din is-sistema kontu tajnuna u kol sabiex niformalizzaw il-korrituri tal-IRTMS u u kol il korrituri tal-tabija, il-merkanzija tal-ferroviji. Intom u kol nejtuna sabiex insaħħu l-appoġġ finanzjarju Ewropew illi huwa disponibbli għat-tnedija ta' din lodda u fl-aħħar intom qed tiġġieldu biswitna ħalli l-Aġenzija Ewropea għal ferroviji natuha aktar kompetenzi ħalli ikonna din it-tnedija tal-RTMS fl-Ewropa kollha. L-RTMS e hija importanti l-aktar fitwetti li jirnexxi ta' zona unika tal-ferroviji fl-Ewropa li RTMS hija dwar l-interoperabilità hija lodda ewlenija sabiex ikonna l-interoperabilità imma naturalment huwa l-element tekniku ewlieni illi aħna għandna sabiex inkomplu insaħħu is-sigurtà ta' dan in-netwerk. L-istampa illi qed naraw f'dan ir-rapport hija waħda pożittiva, l-aktar element pożittiv huwa illi issa wasanna fi stadju fejn ma nistgħux nerġgħu lura fir-rigward ta' tnedija ta' din is-sistema ma' kollu. U din hija sitwazzjoni li qed niddeskrivu u qegħdin nippruvaw ninvolvukom ukoll dwar ftit strumenti li aħna ressaqna. Għanna tnedija mifruxa lemmu lawn. Għanna rotot kritiċi fejn din is-sistema iva mhux qed tiġi applikata mill-aktar fis. Jekk naraw il-pożittiv, irridu ngħidu li l-RTMS mhux biss saret standard Ewropew, imma saret standard globali dinji għall-interoperabilità u s-sigurtà. Fl-Unjoni Ewropea għandna 20 stat membru illi palissa qegħdin jużaw is-sistema b'mod attiv u li lil mill-Unjoni Ewropea għandna 36 pajjiż madwar id-dinja fil-bnadi kollha tad-dinja illi qegħdin eh, jimpenjaw ruhom sabiex inedu din is-sistema din turina kemm importanti s-sistema għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kumpaniji Ewropej li qegħdin jimplementawha fl-Ewropa imma anke lil mill-Ewropa. Il-miżuri li qed jittieħdu sabiex nindirizzaw din is-sitwazzjoni fejn l-affarijiet mhux daqshekk ugwali kullimkien huma li l-ewwel net nużaw kemm jista' jkun il-mandat il-ġdid illi jintom tajtu lill koordinatur il karel Vink u għal kompitu tiegħu illi huwa jipprova kem jista' jkun juża bl-aħjar mod it-tnedija ħalli jindirizza l-ostakli l-ewwel qabel kollox u jiżgura illi meta s-sistema tkun qed tiġi imnedija tkun tista' tiġi użata b'mod illi jimxi ħarir għall-inqas fil-korrituri l-enin ta' merkanzija illi ġew stipulati it-tininet illi nużaw kemm jista' jkun il-kundizzjonalità illi għandna flodot il-ġodda ta' finanzjament dan huwa aspett għal darboħra. illi intom iġilittu ħafna favorie żgurajtu illi kull meta jkun hemm fondi Ewropej fir-riċerka jew inkella fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp jew inkella fis-sef naturalment meta jkun hemm proġetti tal-IRTMS li jkunu qed jiġu appoġġati? dawn ikunu tajbin vizavi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u anke l-priorità illi aħna nixtiequ nagħtuhom f'dawk li huma rotot illi aħna rridu namruhom b'dawn is-sistemi. It-tieni net nagħmlu pass kbir il qudiem fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-istampa li tajna fir-rapport hija waħda ta' patchwork fit tnedija ġeografika u kol eh, hija mimlija rqajja f'dawk li huma eh, l-speċifikazzjonijiet tekniċi li qed jiġu mnedija. Inutli noqogħdu nipromovu soluzzjonijiet jekk jekk imbagħad l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ikunu tant differenti illi waslu sabiex nitilfu l-aspett tal-interoperabilità. Rridu nħedġu l-Aġenzija Ewropea sabiex tiżgura li sa Ġunju ta' din is-sena jkollna l-ispeċifikazzjoni Ewropea ħalli nkunu mbagħad nistgħu nsaħħuha. Jiġifieri, rridu nirregolaw l-awtoritajiet nazzjonali tas sigurtà sabiex jibqgħu iffukati fuq il-fattur ewlieni tas-sistema u jagħmlu differenza bejn is-sistema ewlenija u l-elementi l-oħra zejda illi jistaw jiġu imnedija possibilment aktar tard. U dejjem jekk dawn ikunu interoperabli fl-aħħar net. Dik li nedija aħna irridu wkoll nirrispondu it-tweġiba marbuta ma l-ekonomija għanna skema ta' fondi pubbliċi mod nazzjonali u anke Ewropew imma biex innedu din is-sistema trid tkun waħda vantaġġuża f'termini ekonomiċi rridu nelbu l-ostakli li għandna. Karel Vink meta preżenta l-aħħar rapport tiegħu kien għalilkom illi jekk aħna nsibu soluzzjoni faxar sezzjonijiet transkonfinali aħna nistaw norqtu 80% ta' traffiku kollu kemmu. Għalek jagħmel ħafna sens illi natu priorità lil dawn l-10 sa' 15 il-sezzjonijiet transkonfinali it tininet sabiex nużaw blaħjar mod l-istrumenti finanzjarji l-ġodda fattur ieħor illi għandkom imnizzer fil-qafas il-ġdid tas-sef l-ewwel qabel kollox l-operaturi jridu jużaw dawn fil-ferroviji tagħhom u jistaw jiksbu self aktar interessanti ħalli jixtru il-tamir u jpoġġuh fuq il-vetturi ferroviarji tagħhom. Umbagħad fir-rigward ta' regolament ekonomiku aħna ser ntemmu dal-waqt l-evalwazzjoni ta' impatt dwar regola li tejn lill-managers ta' infrastruttura sabiex jistabilixxu charges differenti l-ispejjeż li huma ser jimponu fuq il netwerk tagħhom u fl-aħħar net aħna impenjati wkoll sabiex nistabilixxu tim ta' managers ta' deployment ta' tnedija u probabbli taħt l-awtorità ta' li RA ħalli natuhom appoġġ dirett kemm l awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-managers ta' infrastruttura fit-tnedija ta' din is-sistema u tnedija kemm jista' jkun effiċjenti grazzi. Il-mikrofonu għal-President. Mikrofonu għal-kellimek, jozbok. Mrs. Lichtenberg is a coordinator, Mrs. Tikau. Na, signora Tikau. Zommu fil-qosor kem jista' jkun. Naf illi tridu tippruvaw taqbżu l istur għanidi dwar dawn il-kwistjonijiet u turuħ kem tafu, imma zommu fil-qosor jek jaġabkom. Sur grox. Iva, nishtiq nirringrazzja l għanidi għat-tarif li tagħna. Bħala introduzzjoni nista' ngħid illi hawnhekk fil-Parlament u hawnhekk fil-Kumitat aħna dejjem konna wara din l-inizjattiva. Iżda kellna tħassib konsiderevoli. U anke Karl Vink kellu dan it-ħassib ma kellux kompitu faċli qudiemu. Affarijiet huma ċari sentejn ilu kien hemm laqa. Kien hemm laqa flimkien mal-ferroviji, il-komponent tal-ferrovija Ġermaniża u l-SNCF Xaħat mbagħad qal li rridu u niskopru sistema ġdida darba fis-sena. Irridu aktar stabilità. Il-mistoqsija tiegħi din din l-istabilità qiegħda f'idejna bħalissa jew inkella għandna xi ħaġa ġdida li sert feċ fl-2014, xi ħaġa oħra fl-2015 u m'hemmx kompatibilità bejn dawn it-tnejn. Din kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi. Titratta aspetti tassew importanti, tini net ġiffirmat memorandum ta' ftehim hemm xi imsieħeb jew tnejn nieqsam mill-MOU li kienu għedu li ser jiffirmawh, il-Kummissjoni dejjem bagħad sinjali pożittivi hawnhekk. Imma il-problema hija dan qed jiġi appoġġat f'reġuni oħra f'pajjiżi oħra kif ser ikun maqut mal-sistema ta' sigurtà ser tiġi imħarsa fil-ġejjieni. Imbagħad it-tielet net Għanna l-komunikazzjoni ġet 2, ġet 3, ġet 4. Jiena dan l-istudju ma kellix eh, ċans naqraħ. Ma dan huwa appunt li nisma' x'għandek xi dwaru inti, Sinjura Majxner. Sensum fil-qosor. Is-Sinjura Bilbaw hija l espertana tagħna għall interoperabilità u nħalli l-mistoqsijiet fideja fil-Bavarja dejjem kellna problemi, fl-Awstrija għamlu ħafna progress, imma aħna ma minniex dan it-tip ta' progress. Xtaqt tisma' minn għandek jekk għandek xi tarif ġdid, is-Sinjura Lechtenberg. Iva, grazzi. Nixtieq norbot mal-mistoqsija ta' Sur Grosh. Din hija l-mistoqsija ewlenija. Niftakar li meta dan iddiskutejnieh fil-kummissjoni, fil-kumitat, skużawni, Jina għet li jekk ser ikun hemm verżjoni differenti li ser jiġu implementati sabiex oħrajn suba diffiċli kollha maċċess għas allura din is-sistema hija żbaljata. Għanna il-ġetlieta u l-ġerba s-sa. Nistaw nibqaw mixjinek, nistaw naslu f'punt fejn ċertu ferroviji ikollhom lodot meħtieġa sabiex jaġixu b'mod diskriminatorju. Kif nistaw insolvu din il-problema u xinejdu għal kofinanzjament għal rolling stock għal vetturi ferroviarji? X'għamla għandhom fid-dettall għaliex l-affarijiet tant mexjin b'mod kajman. U fid-dawl ta' dak illi għal is-sur Grosh u l-kelma ta' twissija illi huwa tagħna xinu ma l-punti kritiċi tal tnedija tal rtms nafu li dan huwa proġett importanti immens. Imma niltaqgħu ma' ħafna problemi fit tnedija tiegħu. Per eżempju, il rotta li tgħaddi mill-Alpi, eh, mill-muntanji ħafna kumpaniji li għadhom implementawiex mhux qed jużaw il-mina tal rtms huma jibatu l-vetturi ferroviarji tagħhom fuq il-binarji l-oħra dan ifisser li jkun hemm ħafna tniġġis mill-istorbju għal persuni li jgħixu f'dawn l-inħawi ta' dawn ir-rotot. Ser ikonna sistema oħra li ser ikonna nimplementaw? Wis probli jekk ħajjiġri għaliex li RTMS mhux qed tiġi mnedija bl-aħjar mod. Qed jiġu investiti ħafna flejjes Mbagħad f'daqqa waħda naraw illi s-sistema ma tistax tiġi użata, ma tistax tiġi mnedija għaliex il-vetturi ferrovjarji ma ġewx adattati skont li RTMS. X'tip ta' benefiċċji sta' jkollna? Imma aħna hawnhekk qegħdin naraw li m'għandniex l-aħjar infrastruttura dun nkunu moderni, qegħdin nippruvaw nkunu moderni, u dun nkunu fitmun fir-rigward ta' teknoloġija rridu naqsu l-istorbju, l-impatt tal-istorbju mill-ferroviji, ma dan ma nistgħux nagħmluh għaliex l-implementazzjoni tal-IRTMS qed tiġi imdewma. Jew apposta jew ħabba raġunijiet oħra, xtejn kun naf kif nistgħu nsibu tarf ta' din il problem Save your time, sir, thank you very much. Nifranka lek il-ħin jena. Sinjora Bilbao, mela, nagħti l-kelma lilek. Iva, grazzi ta' sew, Sur President. L-ewwel qabel kollox. Jiena nixtieq nirringrazzjak għall-ispjegazzjonijiet li tajtna. Xorta waħda għanna ser nanalizzaw eh, il-rapport reqqa, pero reċentament aħna adottajna rapport fuq l-interoperabilità. U din tifforma parti mill-pilastri tekniċi tal-raba pakket dwar il-ferroviji. U sar ħafna xogħol dan inqasam sabiex bekk aħna nippruvaw nilqu ftehim. U ta' ġi meqjus li l-IRTMS ser tkun il-punt ta' referenza għal l-IRTMS e u fil-fat l-Aġenzija Nazzjonali ser jiġu konsultati. Jider ukoll li fil-Kunsill memx fejn sħiħ b'dan l-approċ, fuq dan l-approċ. Inti semmejt numru ta' punti pozittivi u dinija dejjem ħaġa tajba u inti sħaqt fost dawn il-punti problema partikolari, problema importanti wara kollox. Il-nuqqas ta' uniformità fl-iżvilupp li hija marbuta mal-fatt ukoll li l-Aġenziji Nazzjonali, l-Aġenzija Nazzjonali tagħmel l-affarijiet tagħha, rapport tal-interoperabilità kienet jipprova li jikkoreġi dan. Jekk ma jkunx hemm pożizzjoni fil-Kunsill li tkun konformi mar-rapport li ġie adottat mill-Parlament Ewropew, f'dak il-każ inti taħseb li ser tkun ħaġa faċli biex nindirizzaw problemi fil-proposta minnaħa tal-Kummissjoni li huma bbażati u għandhom l-aħjar intenzjonijiet, tinja l-ewwel mistoqsija tiegħi. Tieni punt, inti semmejt li l-IRTMS huwa mudell li ikopri 36 pajjiż madwar id-dinja. U din hija xaġa pożittiva għaliex dan ifisser li bħala Ewropej aħna għandna l-għażla li niżviluppaw modelli li jistgħu jkunu jservu bħala punti ta' referenza bqija tad-dinja. U wara li smajt lilek, nix ninsaqsik kemm hemm modelli bħal dawn għaliex fl-opinjoni tagħna sa fejn nafu aħna jidher li m'hemmx sistema waħda tal-ERTMS. Jiena ġejja mill-pajjiż Bask, però fi Spanja u ma kienu għedin jizviluppaw li RTMS u sistema li huma għandhom forsi ma tkunx kompatibli ma sistemi oħra li għedin jiġi zviluppati. U għawnek aħna għedin nitkellmu dwar space all-jien għal l-izvilupp. U ta' bil-ħadnija problema tiġi indirizzata u jien nixtieq inkun naf kif ħan indirizzawa, x'ser ikun il-modell Ewropew li għana ser nesportaw l-pjata d-dinja. U mill-ġdid, xinu ma l-ispess li kull aġenzija nazjonali eh, li edin jamlu dak li jishtiqu max edin jamlu il-koordinatur Ewropew bil-kompetenzi li aħna fil-fattajnieħ kif ser ikun kapaċi jamministra fuq din il-kwistjoni jekk l-istati membri ma jaċċettawx il-fat li għanda tkun l-Aġenzija Ewropea li tikkoordina dan il-proġett. Jien naħseb din il-problema prinċipali qed naffaċċaw għaliex il-aspetti tekniċi x'aktar jistgħu jiġu solvuti problemi ekonomiċi permezz ta' rida politika jistgħu jiġu solvuti wkoll, però hemm rida politika biex aħna naraw li verament ikollna mudell wieħed Ewropew għaliex jider li l-istati membri ma jistawx, ma jixtiqux jagħtu din il-kompetenza l-Aġenzija Ewropea. Din hija kwistjoni politika mhix waħda teknika u m'għandniex dubju dwar dan. Din hija mistoqsija għalija. Jekk din hi l-pożizzjoni bħalissa, taħseb li aħna kun nistgħu nindirizzaw dawn il-proposti kollha li inti għadek kif semmejt illum? fuq il-vel personali jien naħseb li aħna jien ser inkompli ndefendi dak li aħna adottajna f'dan il-Parlament għaliex wara kollox aħna nħossu li dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nindirizzaw sfidi u l-unika mod kif nistgħu niżviluppaw mudell affidabbli madwar id-dinja u kredibbli wkoll mudell kredibbli f'dan l-Unjoni Ewropea u dan li jħassibni għandna wkoll problemi politiċi u anki viżjoni politika din donna nieqsa li l-istati membri donnu medin jipproteġu it-territorju tagħhom u dan ifisser li għana ser nitilfu kredibilità fuq livell internazzjonali. Grazzi tassew, is-Sur Benjen jekk jogħġbok. Inti eh, semmejt il-problemi ta' ċertu oqsma fejn it-tnejda hija ekonomika. Għandek ideja ta' xtib ta' traffiku hemm sabiex naraw li dir-rotta tkun tista' tifinanzja lilha ninfisha u kif nistgħu niksbu appoġġ ukoll għandek idea ċara dwar kif id-distribuzzjoni ta' dawn ir-rotot li mhumiex ekonomiċi f'termini ta' tnedija jistgħu eh, jiffinanzjaw l-lum infusa manka kif nkunu nistaw niksbu tip ta' Eh, kif dawn ir-rotot jistgħu jsiru ekonomiċi f'dan il-każ? Signor Rutta, grazzi sew, sur President, aħna nixtiequ nitolbu lill kummissjoni dawn il-mistoqsijiet aħna nafu li fil leġiżlazzjoni li aħna adottajna sissa rigward il-pakket tal-ferroviji, jiena hawnhekk mhux qed nitkellem dwar l-aħħar pakket, imma l-pakket ta' qablu. Kien hemm numru ta' falċilitajiet rigward l-aċċess tal-infrastruttura tal-ferroviji jekk il-ferroviji kienu mamra sistemi tal-RTMS. Intom għandkom aktar informazzjoni rigward l-investiment li għamlu stati membri sissa sabiex bekk jiffaċilitaw l-aċċess għall infrastruttura għal ferrovita li jużaw l-RTMS? Rigward il-komponent tal-ETCS li jippermetti it-twaqif tal-ferrovija jekk din taqbes, kil-ferrovija taqbes il-veloċità tagħha f'binarju partikolari, kien hemm inċident fil-fatt fi Spanja li seta' ġi evitat li kieku dak il-binarju kellu is-sistema tal-ETCS mamar fih Tista' tgħidilna tagħtina kemm xi aktar informazzjoni rigward il-tamir tal-ITCS fuq livell ta' stat membru? Iva, Suranili, għan itkellem jinu kol, hemm punt rigward il-raba pakket tal-ferrovije u l-pilastru tekniku, ġifiri jekk il-Kummissjoni għandix l-intenzjoni tipprova tikkonvinċi l-Presidenza Taljana biex tmexxi l-qudiem dan il-pelestru tekniku tippromuovi il-proċess ta' autorizzazzjoni unika ta' l-IRTMS. Il-membri għajmu il- xtenarju partikolari. Ta' punt ta' tlita punt erva u nix nitkellem dwar l-ispeċifikazzjonijiet teċniċi li għadhom mhumiex lesti. Sejna qed nifhem li t-3.3 tal-verżjoni 3.3 ser tidher dim il-Kumitat IRSC. U hawnhekk ser nibatu l-verżjoni 3.3 l-RISC dan il-Kumitat f'Ġunju. Però aħna issa qegħdin naħdmu wkoll fuq verżjoni 3.4 li sissa għada ma waslit tra l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Issa rridu naraw fej jkollna perjodu stabli fejn naslu għal verżjoni waħda li titressa aktar minn noqogħdu ngħidu jkollna verżjoni ġdida kull sena. Għaliex eh, eh, għall-eżaminazzjoni dan huwa kruċjali. Issa, rigward dak li qalet is-Sinjora Bilbao fuq l-Istati Membri, għalfejn l-Istati Membri qegħdin joqogħdu lura f'dan kollu. Jien naħseb li hija għandha raġun meta tajtek. Da m'għandu xejn x'jaqsam mal-kwistjonijiet tekniċi jew sa ċertu punt kwistjonijiet marbuta mal-ferroviji din hija kwistjoni politika. Jiena tal-fema wkoll li aħna rridu nħarsu naraw għalfejn qegħdin aħ nippermettu l-istati membri biex jiddevjaw minn dawn il-liġijiet kemm il-darba jridu. Meta huma din jippruvaw jilħu dan il-għan. Aħna jew qed naħdmu f'sistema Ewropea jew aħna m'għandniex din is-sistema Ewropea. Sekk ser ikolna sistema Ewropea, tajb wis mela ninjorawha, ninsewa u nibdew mill-bidunet. Però kemm ser ikolna sistema Ewropea, f'dak il-każ ejja jkollna waħda li jkun jistgħu jużaw u mhux waħda li jqogħdu jippruvaw ibidlu sabiex eh, jagħmluha tajba għalihom infushom. Bat għandi żewġ mistoqsi oħra li nixtieq inqajjem għabbażi teknika. Għalfejn dawn il fazir bejn l-IRTMS u il-ħidmit tal-ferroviji bħal per eżempju il-sistema ta' twaqqif il-braking system għalfejn it-TI mux qed jiġi inkluż fl-TCS jew inkella fl-TSI għalis ġdam mux ija ta' unek jina tissorprendini din il-ħaġa Umbat għanna il-kwistjoni tal-fejn ERTMS abbord minn manifattur wieħed. Sajna m'għandix idea dwar dan għax dinja suppost sistema waħda għalfej ERTMS abbord minn manifatturat wieħed ma taħdimx bi trackbat jew inkella BRTMS trackside minn manifatturat ieħor però. Dinja li hija ħaġa sorprendenti. Fidejk mela. Thank you. Grazzi tassew, jiena naħseb li intom identifikajtu l-ewwel żewġ problemi, mela ewwel waħda hija ta' aspett tekniku u liħor huwa l-aspett ekonomiku u l-mod kif din qed tiġi mneda fi stati membri differenti, però fuq l-aspett tekniku intom iddiskrivejtu b'mod tajjeb il-kumplessità ta' dan kollu. Fl-opinjoni tiegħi u anki Patrizio li qed jaħdem fuq dan ta' kuljum mal-Aġenzija, l-ewwel priorità tagħna nista' ngħidilkom li aħna qed nippruvaw nikkonsolidaw l-ispeċifikazzjoni tekniċi għaliex jekk aħna inkomplu ikolna skema fejn kull ftit xhur speċifikazzjoni ġodda edin jiġu mitluba, jew speċifikazzjoni ġodda edin jiġu mneda, aħna musser naslu mkien. Fuq il-medda medja ta' żmien għalhekk nista' ngħidilkom li dak li qed jiġi propost fil-raba pakett tal-ferrovija, dak li intom appoġġajtu u li sfortunatament ma ġiex appoġġat fiħdan il-Kunsill u fil-fatt aħna ħerqana għan negozjati li jmiss bejn il-leġizlaturi bejn żewġ leġizlaturi sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni aħna nabżonu ukoll l-Aġenzija sabiex mhux biss kun responsabbli għal ċertifikazzjoni tal-vetturi ferroviari, però anki għal ċertifikazzjoni ta' sistemi eh, Ewropej fuq l-art u għalek dinja il-kompetenza li ħana qed imbasru għall-Aġenzija Ewropeja, jiġifieri tkun l-awtorità responsabli għalli Artemis u din hija ħaġa vitali. Aħna verament qed inserħu fuq l-appoġġ kontinwu tagħkom għaliex ta' bilħaq dan huwa element essenzjali jekk aħna nixtiequ li din is-sistema kollha kemm taħdem tajjeb. Għalkemm qed ngħid dan aħna ppruvajna nanticipaw sa kemm stajna possibbli is-setat oħra tal-Aġenzija. Aħna tlabna l-Aġenzija biex tkun aktar jibsa minn qabel meta niġu għatħejja ta' vot aħari tal-Kumitat f'Ġunju li ifassal l-ispeċifikazzjonijiet tal-linja bażika 3.3. Hawnhekk mhux qed ngħid li aħna mhux ser nippermettu biex din is-sistema titjieb jew tiġi mtejba u għalhekk fil-fatt f'dan l-istadju xi wħud qegħdin jiddiskutu dwar il-verżjoni 3.4-3.5 din hija ħaġa normali, anzi għandna nħeġġuha, għandna nħeġġu l-industrija il-profettituri tal-industrija biex jippruvaw itejbu l-verżjoni li għandna. U din però id-differenza dejjem jekk ikun hemm il-garanzija li il-kompatibilità li teżisti tiġi rispettata u li il-karatteristiċi kollha jistaw jiġu użati permess tal-verżjoni 3.3 tal issir ir-referenza. U dan u l-element essenzjali li għana ser nippruvaw niksbu u għalhekk aħna għandna bżonn niddixxiplinaw l-ewwel qabel kollox l-industrija. Jiena naħseb li hawnhekk aħna rajna bidla sostanzjali inti iddeskrivejt numru ta' problemi ċertu tamir li qed jiġi protett f'ċertu networks u anki sabiex ikollna protetti, però l-industrija unek femet li tabilħa jinsaf l-interess ta' Ewropew wara kollox u nassikuraw li l-soluzzjoni tibqaw miftuħa għalhekk għandna l-industrija rajna dan ukoll meta għamilna trasferiment għal shift to rail u hemmhekk l-industrija qed tinsisti anke għandna l-aspett tal-interoperabilità li huwa importanti. Issa id-diskussjoni fuq il-linja bażika 3.3 turi li hemm disciplina naħa tal-industrija bl-inklużjoni tal-operaturi. Issa fejn fadlinna naħdmu aktar dan ovvjament għandu x'jaqsam ma l-awtorità ta' sigurtà hawnhekk aħna ġejna affaċċati b'awtoritajiet li għandhom ir-responsabiltajiet tagħhom aħna m'għandniex fidejna il-rabba pakett tal-ferrovija u għalek dak li nistgħu nagħmlu li permezz tal-għajnuna tal-koordinatur L-Aġenzija tal-Ferrovini provaw għom dwar il-valur li issa inwafqu il-karatteristiċi Ewropew u nżommu magħhom. Issa biex nqoddu nikontempla fuq aktar titji pal futur u anki naraw li dawn huma kompatibbli ma' soluzzjoni li aħna qegħdin nipproponu. Jiena naħseb li hawnhekk nisabu pjuttost ottimisti u qegħdin ngħidu li dan jista' jaħdem għaliex qed ngħidu hekk għaliex huma rrealizzaw ukoll li l-investimenti li qed isiru f'partijiet differenti tal-Ewropa ma jagħmlux sens jekk aħna jkollna sistemi differenti li jħadmu rashom. Aspetti tekniċi oħra li intom għajjimtu jinvolvu l-kwistjoni marbuta mal-aspett ta' komunikazzjoni. L-ewwel net aħna qed nieħdu b'serjetà kbira l-interferenzi ċertu qosma ta' networks qed ikun hemm interferenzi minħabba densità għolja ta' popolazzjoni, aktar enerġija qed tingħata minn ċertu operaturi qed ikun hemm fixkil, qed ikun hemm interferenzi, di mhix problema teknika. Fortunatament kif għatilkom mhix problema teknika, din hija kwistjoni li rridu naħsbu fuqha, ostaklu ieħor, però rridu naraw kif niddixxiplinaw l-operaturi ta' telekomunikazzjoni li naraw li dawn ikunu konformi mal l-autorità. Emmek manna xejn ġdid allura. Għana ser nitkelmu mal kollegi tagħna marbuta ma l-amministrazzjoni tal-Spectrum, ir-regolamentazzjoni tat telekomunikazzjoni kollox qed issir. Intom ukoll qajjimtu il-kwistjoni dwar l-evoluzzjoni tal-IRTMS rigward il-sistemi ġodda ta' telekomunikazzjoni, i3G, il-4G. Pero ippermettulna eh, nitlobkom biex ma niftħux din il-kwistjoni illu, ma li xinkella ser indewmu il-kwistjoni marbuta mal ċertu aspetti tekniċi. Ridu naraw li xaħġa taħdem kullimkien, bat pas pass nikkontempla u nibdew naħsbu dwar kif dan l-aspet jista' jitjieb. Però il- il-qabża tissir lejn il-3G u l-4G tista' ssir meta jkollna sistema li qiegħda taħdem kif suppost għabbażi tal-teknoloġija ta' telekomunikazzjoni li għandna preżentament. Intom saqsejtuna wkoll xini situazzjoni diffiċli fil-Ġermanja, jena naħseb li il-maġġoranza ta' ħafna pajjiżi qegħdin narraw impen sħiħ, impen kbir. Il-kwistjoni Ġermaniża ġiet solvuta. Kienet kwistjoni diffiċli ħafna u kienet kwistjoni kienet waħda mill kizbit ta' Karl Vink il ġimgħa li għaddi ta' sarb soluzzjoni ikkonvinċa l-imsiba kollha fil-Ġermanja, bl-inklużjoni tal-Bavarja biex jażlu l-RTMS, bl-inklużjoni tal-prioritajiet li ġew infasla fil-korrituri tal-RTMS u anki fil-korrituri tal-merkanzija. Il-bira għajna u koll ma l-imsiba tagħna fil-Tarren Unit, kellna u ma taw titwila lejn mod kaut ħafna li RTMS, pero u ma ser jimplementawa fil-pajis kollu kemmu Issa fadlinna problema prinċipali fil-qalba tal-Ewropa, ħna qegħdin niddiskutuha, qed nippruvaw nimpenjaw ruħna mal-awtoritajiet kollha sabiex hemmhekk ukoll aħna infasslu l-ħajar prijoritajiet sabiex fil-medda qasira ta' żmien kun nistgħu inkopru il-ħoloq differenti li għandna bl-inklużjoni ta' dak li għamlet referenza li jom is-sinjura Lichtenberger. Issa, x'seta tagħna għanna fil-qasam ta' l-istati membri u l-amministratur ta' infrastruttura u dawk li jappoġġaw ukoll l-ispejs li hemm involuti. Minħabba l-fatt li aħna qatt m'għandniex fidejna raba pakkett, aħna rridu nippruvaw nipperswaduhom, nippruvaw eh, nitħattu magħhom u nurruhom ukoll il-valur ta' din is-sistema. Parti mill-interess biex aħna nnidu din is-sistema u li inneħħu jew nieħdu naraw li l-RTMS tieħu post sistema ta' teknoloġija skaduta u anki naraw li tkun tista tifranka fuq livell ekonomiku. It-tieni puntu li nippruvaw nimpenjaw ruħna mod aktar konkret. Anki nixtu l-attenzjoni fuq l-appoġġ finanzjarju Ewropew fejn dan huwa l-aktar meħtieġ bat tielet punt, din kienet mistoqsija li ġiet minnħatakom. Illum jina fideja is soluzzjoni dwar il-modulazzjoni ta' l-access charge a bazi ta' li RTMS, pero dan huwa wieħed mill-aspetti li sinjura Tikal għamlet referenza għalih ta' bilħaq dan diġan sibuħ fir-reviżjoni li mis l-appatta evalwazzjoni intem u nittamaw li għan niksbu la avosta regolament fidejna din is-sena, pero għatfad l-inna eh, rridu nistennew ftit minn sakemm din tiġi implementata, pero hawnhekk aħna qed nuru b'mod ċar li qegħdin restqin lejn l-infrastruttura li artimes mhix biss spess ma tista' tiġġenera aktar eh, tħul. Aktar ma jkollna IRTMS e il-merkanzija, traffiku tal-merkanzija jkun disponibli fuq il-binarji Jina lek jina naħseb li hawnhekk aħna identifikajna għanna mappa sħiħa tal-Ewropa li intom tistgħu tsibu fid-dokument hemm ukoll il-ħoloq li għadhom neqsin issa fuq eh, kwistjonijiet ekonomiċi jina mandiċ eh, din informazzjoni fideja li ovvjament di tiddependi fuq natura ta' traffiku u it-traffiku li wieħed jista' jiġġenera permezz ta' din is-sistema. Grazzi. I'm going to abuse my position here. I'm not ħana buża l-pozizjoni tiegħi jien hawnhekk il-kustjoni ta' l-interface bejn l-IRTMS u funzjoni oħra tal-ferroviji. Jiena nixtieq eh, forsi nemmen naflija lesta hemm li dokumenti ta' standardizzazzjoni li huma lesti hemm il-kumitat permanenti li qablu mal-inklużjoni ma l-affarijiet ma jisaħħux imbagħad fejn hemm rabtiet ma' affarijiet oħra pa' sistema tal-emerġenza tal-breaks. Dawn huma fundamentali x'qed jiġri f'dan ir-rigward. Din hija kwestjoni li qegħdin naħdmu fuqha, kwestjoni li qed nuħduha li l-aġenzija qed toħodha b'mod serju fir rigward tiegħi jiena qed nipprova nissimplifika l-aspetti tekniċi tal RTMS eh, Għax iktar ma nitlob affarijiet, aktar komplessità eh, titħol fl-istampa u ikunem hemm aktar rekwiżiti biex noħorġu b'dawn l espeċifikazzjonijiet Ewropej. Jiena nixtieq ġunju l-estu l-affarijiet. Mbagħad forsi l-aġenzija tkun tista' taħdem mod aktar veloċi u tatina il-rizorsi biex tati risposti għal punt tijak li huwa leġittimu il artms e, e, e, ħasbu fuqa vakum għanda tkun intelligenza fuq il-ferrovija biex tejna anka fatturi oħra, imma ejja issa ma noqodux indawru eh, għajnejna lilin mill-affarijiet essenzjali li huma l-standards eh, eh, l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej. Imbagħad inkunu nistgħu naħsbu fuq affarijiet oħra, teknoloġiji oħra ta' telekomunikazzjonijiet u l-komplement. Imma jiena li qed nifhem huwa li standardizzazzjoni intlaħaq ftejim fuq il-dokumenti lesti il-MOU il-Kumitat eh, l mou tiegħu eh, jaqbel ma l-inklużjoni tal-RTMS ġifieri hawnhekk maħniex qegħdin ngħidu li hemm xi ħadd li mhux qed jaqbel għalhekk għalhekk ma nistax nifhem jien. Eh, President Iva, l-istandardizzazzjoni bilna fuqa imma jiena nixtieq li konna speċifikazzjonijiet Ewropej. Umbat inkunu nistaw intejbu is-sistema fihan eh, fissa l-standards tekniċi edinem jekk nimplementawom issa ħanerġaw indawmu l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u jiena ma nixtieqx li dan iseħħa. Oh, Tajb ħafna? il signora Lichtenberger? Komment zaħira. Aħna għanna diffikultajiet seri b'dan il-rotta transversali bejn il-tramuntana u il-nofsenara. il tramuntana u il tramuntana u il nofsenara Hemm xi kumpaniji tal-istat li implementaw il-provizjonijiet tal-rolling stock imma kumpaniji privati le. Jistaw forsi jinkluduwa fl-RTMS imma aħna nixtiequ jidaħlu l-affarijiet il-ġodda. Il-problema ili ma nistawx nagħmlu din il-pressjoni Ġifiri, min il-pajizi li u jinvestu biex jimmexxu l-affarijiet ma jistawx jagħmlu dan għax hemm din ir-reżistenza eh, fi rigward tal-implementazzjoni mill-lat privat, mill-kumpaniji privati, dawn huma punti li aħna rridu nikkonċentraw fuqhom, inkella l-motivazzjoni eh, ma teżistix jew jekk teżisti tispiċċa meta inniġu fir-rigward ta' din li RTMS għandna lil eh, l-oqsma ta' eh, eh, għanna tlet oqsma fit tlet pajjiż differenti għanna lil Vienna nistaw niġustifikaw aktar investimenti mill-istati membri jekk dan ħajintuża. Jekk le, allura mhux possibbli biex wieħed jiġġustifika investiment il-kumpaniji privati qegħdin jirrifjutaw li jimplementaw l-affarijiet għax ma jridduhomx. mandiċi raba pakket u uh, dimi għalissa, u għalek ma nistax intellaħom il-orti li samel Calvin u li konvinċi l-autoritajiet ta' sigurta nazjonali biex jiddisciplinaw iktar ikun manka il-dawn il-managers tal-infrastruttura u jkunem eh, aktar sigurta anka fil-rigward tal-kumpaniji privati Imma jiena ma nistax intellaħħom il qortex għax mandiġan il-mekkanizmu ta' nfurzara għal-issa u fidejja. Grazie ħafna. suġġett tekniku imma eh, wieħed eh, emozjonali, ikonna din il-frustrazzjoni aħna, eh, ferrovija l-darboħra u kull darba isna neħlu flok nimxu l-qoddim. Allura naf li l-membri jħossuhom frustrati, nirringrazzjawk tar-rapportijak però u uh, sellinna għal sur Vinkem u nishtuqlu kull fortuna fl-attentat tiegħu biex uh, ħaddem uh, dawn il-ferroviji għanna l-vizitaturi mill-ġurnalisti ta' Romania mill-kostituenza ta' Sinjura Tikaw għalek kiena nil-qaħħom għawnek fosna wasana fl-axħar tal-laqa tana mandi xer taħt l-affarijiet oħra u l-axħar għal ħajkonna ta' dan il-komitat eh, f'din il-leġislatura hija il-ħamis fl-10 ta' april fid disa ta' filgħodu u ħankunu fil-jan 6Q2 eh, ħankunu ġifi fl-aktar il-bot possibli kif tafu eh, rridu morru sa' Antwerp mela fil-jan 6Q2 fl-10 ta' april fil-9 ta' fil-ħodu nirringrazza l-interpreti jew l-kulħat u illa hija ġurnata.